Uh, well, good morning everyone. I think we'll make a start in this... Um, mela um... l tajba li kullħat, naħseb tajjeb li nibdew f'din il-kamra li maħnix imdorin fija. Mela, jina nishtiq l ewwel net, nilqakom il-koll minn qalbi għal din l-ewel laqa tal-imko tal-2014. Nittama li jintom il-koll kelkom miliet u għanzi waqfa għal miliet u għal sena ġdida li serħitkom, et nara ħafna eh, uċuħ madwar il-mejda akkaniti, ġifiri naflu li mejtin biex tibdew, partikolarment fuq il-proposta dwar il-sigurtà tal-prodotti u l-konsumaturi. Jidispieċini li mannix il-kamra tas soltu, eh, ħajkolli bżon tromba biex narakom faċċata. U ma nafx kif qed jarawna l-udjenza tagħna fuq l-internet imma qgħu xi kameras tal-internet qegħdin hawn e, trasmissjoni għaddejja u jiena nilqa li kull min qatt magħna e, dalodu fuq l-internet biex isegwi id-diskussjonijiet tagħna tal-lum mela il-formalitajiet. Palma qed. Nixtieq l-ewwel net nadotta l-aġenda. Fil-fatt kellna bidla żgħira fil-ordni oriġinali Fil-fatt, wara il-votazzjoni fuq il-mandat tal-proposta ta' Sur Manders ħajkun is-Sur Schwab li ħajpreżenta il-proposta tiegħu fuq l-emendi eh, tal-networks ta' sigurtà Umbat nitkellmu fuq suq uniku għal komunikazzjoni elettronika, ġifiri libna dawn iż-żewġ punti. Jiena ħanatikom aġġornament fuq ċertu dossiers li għaddejjin fit trialogu bħalissa u jekk permettuli nixtieq inżid ukoll rapport qasir fu l-fatturazzjoni elettronika fu xiri pubbliku u qed neħu gost li is-sinjura Colonel Engel qiegħda preżenti u ħatatina informazzjoni fuq dan dal-waqt. Issa fuq il-formalitajiet mela l-aġenda hija adottata u nixtieq infakkarkom ukoll li id-dokumenti tal-laqa huma e, eh, disponibbli ukoll elettronikament għax aħna kumitat pilota għal kumitat bla dokumenti tal-karta għalhekk id-dokumenti huma kollha e, eh, disponibbli fuq l-app li tafu biha. Hemm Informazzjoni minn minuti mis-27 ta' u 28 ta' Novembru li jekk m'hemmx oġġezzjonijiet jiena sal-aħħar tal-laqa tal-kumitat ħejġu konsidrati li huma adottati. Mela tajpwis, issa nixtieq ngħaddi għal reviżjoni ta' negozjati ta' trialogu. Barbara Vajle, edaw? Le? Mela, ħanati aġġornament qasir fis semi Sinjora Vajler fuq il-direttiva dwar il-tamir ta' eh, mm, eh, radiofoniku u issa ilħaqna ftejim fuq din id-direttiva. U li zjed kwistjonijiet li ħasbu il-Parlament taħt il tmexxija ta' Senjura Weiler ilħaqna kompromessi verament tajbin mal-Kunsill. Mux għanqot nidħol fid-dettalji iżda dawn għandhom xjaqsmu ma' kwistjonijiet dwar l-ambitu ta' direttiva fuq jekk Dan it-tip ta' tamir għandu xieġi reġistrat universalment jew inkella għandu xikun e, marbut biss ma' ċertu tipi ta' tamir fejn kien hemm livelli ola ta' nonkonformità mar-regoli. Kif ukoll fuq it-tikketjar elettroniku aħna xtaqna nħidu pożizzjoni fuq tipi tal-ġejjieni ta', eh, ta mir pal smartphones fejn huwa ċar li hemmhekk hemm il-possibilità li il-konsumaturi ikollhom ħafna informazzjoni b'mod sempliċi u effettiv billi jużaw il-displays eh, interni ta' tamir. Jina naħseb is-Sinjura Weiler għamlet biċċa xogħol tajba fuq dan u naħseb li għandna eh, nifirħula. Issa għanna żewġ dossiers marbuta bejnietom li huma importanti ħafna fuq il-sigurtà tal-konsumaturi u tal-prodotti u s-sorvaljanza tas-suq. Intom tafu li konkludejna l-studji tagħna u e, li rapporters kienu f'kuntatt mal-Presidenza għax nixtiequ nibdew in-negozjati kemm jista' jkun malajr. Nixtieq nindirizza li sinjura Charles de Mozza u nitloba tajdinna fej wasalna. Grazzi ħafna l-odwa tajba u s-sena tajba l kulħadd Iva fil-fatt ma tantx hemm affarijiet ġodda x'ngħidilkom fuq dan is-suġġett. Aħna fil-fatt għadna qed nistennew lil kunsill. Iżda il-Presidenza Griega qiegħda tipprova li tikseb mandat għal negozjati. Edin jaħdmu fuqa u ma kellhom laqan kal-biraħ, ħajkollhom laqat illum, lum u qed jippruvaw li jiksbu mandat eh, sal-ġbiri eh, sal-ġemad diħla waqt il-co-reper. għat għanna ċans li nilħu ftejim jekk huma jilħu jinataw mandat. Iżda minnaħa l-oħra palma qabel miliet jista' jkun il-każ ukoll li ma jirnexxinniex ninnegozjaw. Għalhekk jista' jkun li nkomplu bil-proċess fil-Parlament U għalek, qabel il-milit jina qbilt ma' Shadows li konna strategija doppja li aħna għadna edin naħdmu sabiex nipruvaw nilħu il-ftejn taħt il-negozjati, istek ma' jnexin nix namlu dan, nipruvaw li niprezentaw il-rapport u dim il-plenarja għalek fl-istess ħin edin naħdmu biex nħejju il-negozjati u edin nħejju kol għal-votazzjoni fil-plenarja fuq il-rapport. din xaġa li rridu nagħmluha tard fil-mandat tagħna, forsi Marzu, forsi April, iżda xorta waħda għandna l-intenzjoni dan ir-rapport nippreżentaw fil-plenarja. Iżda aħna nkunu nafu aktar il-ġimgħa id-dieħla. U dan pratikament l-aħħar opportunità li għandna. Iżda aħna xorta waħda qegħdin nistennew jiena għadni qed nittama li nkunu nistgħu naslu għal kompromessi u jiena naf li l-ħidma qed iddur tipprova ssib kompromessi u soluzzjonijiet madwar artiklu 7 il-famuża Made in. Iġbiri aħna qegħdin nistennew strateġija doppja mbagħad nagħtikom informazzjoni addizzjonali fil-laqalimis iżda il-ġimgħa d-dieħla nkunu nafu aktar. Well, thank you very much indeed for um, Grazzi ħafna għal dan l-aġġornament. Mela ħajkonna opportunità addizzjonali niddiskutuha fil-laqatana fl-lejl aħħar tax-xahar. Ġifieri fit-22 u 23 ta' jannar u nixtieq nixbet l-attenzjoni wkoll għal fatt li l-Ministru Grieg responsabbli tal-kompetitività li ħafna minnkom forsi tiftakru li kien kollega tagħna qabel preċedentement ħajkun magħna fit-tlieta fis-22 ta' jannar. U jiena fil fatt eh, naf li kienet jieħu interess personali fuq dan l-dossier u anka aħna li morna personalment il-Greċa wkoll. koll u il-gruppi politiċi kollha jassiguraw ruhom li ħajkollhom attendenza. U jiġri xiġri naf li sinjura Xaldemose tkun qed tinżomna informati tal-progress li jsir. Tajjeb wis. Naddu issa għal fatturazzjoni elettronika. Issa għanna ftejim sabiex niftħu il-negozjati. Għalek għanaddi il-kelma li Sinjura Coran Langen. Biex taġġorna Iva, grazzi, nodwa tajba. Sur President, Sinjuri, mela l-ewel net, sena tajba l-kulħat. Immedjatament wara id-deċizjoni fl-imko, aħna bdejna nħarsu lejn il-dati ma' segretarjat u aħna l vira kena l-ewel laqa teknika tagħna u l-ġurat qabel kena laqa fost il-sekretarjat u l-lum ma' Shadows Mbagħad għandna laqa fl-14 ta' jannar u fil-15 ta' jannar eh, trialogu. U fil-21 ta' jannar ħajkonna t-tieni trialogu fejn qed nittamaw li ħanaslu għal-riżultat. Issa qegħdin naraw il-punti kontroversjali li ħirġin U jina naħseb li hemm xi punti li jistgħu jiġu solvuti, iżda hemm il-kwistjoni tal-skadenzi li hija liżiet waħda diffiċli, għaliex l-istati membri jixtiequ l-skadenzi ta' implementazzjoni jkunu itwal u il-Kummissjoni qed titlob eh, perjodu konsiderevoli ta' ħin u jina minix eh, ċerta kif dan kollu nistaw eh, naslu għalftejn fuqu. Iżda ħan nitkellmu fuq dan kollu waqt l-ewwel laqgħa ta' Shadows. Grazzi. Grazzi ħafna tajjeb u Iva, aħna fl-aħħar mill-aħħar ħankunu qegħdin napprovaw il-pakkett kollu kemmu fuq il-xiri pubbliku l-ġimgħa dieħla u jkun tajjeb jekk nagħmlu avvanzi fuq il-fatturazzjoni elettronika wkoll. Issa nixtieq ngħidilkom li fid-20 ħajkun hawn Sur Manders għax il-Presidenza tatna l-possibilità li niftu diskussjonijiet fuq ir-rapport tiegħu fuq il-trasferiment tal-vetturi bil-muturi reġistrati fi stat membru ieħor. Ġifieri nkunu nafu aktar dwar dan meta nirċievu mandat mill-Kumitat. Tajpwis, Mela, jena għaddu issa għall-ewel punt e, sustantiv fuq l-agenda tagħna. Iġifiri il-rapport fuq il-gvernanza fil-suq waħdini fil-qafas ta' semestru Ewropew. Il-Viċi President tiegħi Sergio Kofarati, huwa il rapporter Ixħadu ehm, Rapporter ħatasal naqra tartum ħatasal, għalek ħanaddi l-kelma minn xaħal il-Shadow Zohra Għanna bizzejed biex nibdew id-dibattitu. Mela nixtieq nistidinkom sabiex tippreżentaw il-emendi ta' kompromess u mbagħad naraw xi tip ta' progress nistgħu nagħmlu. dilkom il-kelma. Grazzi, Sur President. U sena tajba lil kulħadd. u ovvjament anka l-mistednin eh, li huma preżenti jina mbattilkom reċentement l-ewwel grupp ta' emendi ta' kompromess, 11 l-emenda fil-fatt. U jiena għan nibatilkom u kol kem jista' jkun malajr, soluzzjonijiet oħra, fuq suġġetti li għadhom miftuħin. Il-11 il-kompromess li diġa battilkom u nimmaġina li ma tantx kelkom ħin biex tarawhom. Mela, l-attenzjoni li eh, jistħoqila minħabba ovvjament li ma kelkom xħin din hija responsabilità tiegħi mhux tagħkom ovvjament. Din għandha x'taqsam l-ewwel net ir-rapport tal-integrazzjoni tas-suq intern. U jina naħseb li fuq dan is-suġġett m'għandux ikun hemm xi problemi partikolari. Kompromessi wieħed, tnejn, tlieta, ħamsa u ħdax huma propju fuq dan il-qafas ta' problemi. Iżda l-emendi tagħkom kienu tali li stajna eh, naqdu għom inqasru għom minnajr problemi kbar. Ma jdu li intom jina ovvjament lest li nikkonsidra il-kommenti minna ħatakom. Il-kompromess numru 4 fuq is-suq ta' l-enerġija u hekk introduċejna palma ġimitlub lilna fil-fatt per eżempju mill-kollega Pakis E, ċertu attenzjoni partikolari għal konsumaturi vulnerabli mbagħad ukoll referenza għal bżonn li garantixxu aċċess adegwat għal konsumaturi kollha. Il-kompromess sitta li fih jiena konsidrajt il sugġeriment u l-kummenti ta' Makakis u Popakis u madwar l-innovazzjoni tal-mezzi ta' aċċess għal finanzjar għall-SMEs. Kompromess seba u dak li oġġettivament nistgħu nikkunsidra bħala l-aktar kumpless. Dan għaliex e, jirreferi għal mobilità tal-ħaddiema u regolamenti anzi l-emendi li ġew prezentati fostom kienu differenti ħafna ġifri wieħed mill-ieħor u kultant kienu anka beda ħafna bħala pożizzjoni bejnietom u jiena naħseb li dan huwa suġġett delikat ħafna, importanti ħafna fil-qafas tad diskussjoni. It-tfassil li battilkom qed jipprova jikkonsidra l-opinjonijiet li ġew espressi direttament fl-emendi jew anka fid-diskussjoni li aħna kellna fis-sessjoni li kellna l-aħħar darba. Għawek qed nitkellmu dwar bilanċ bejn il-libertà ta' ċirkolazzjoni u il-possibilità li din issir blaħjar mod billi nigarantixxu drittijiet u kundizzjonijiet materjali lil persuni li jiċċaqalqu fil-pajjiżi tagħna li jmorru minn posta ieħor u b'mod partikolari eh, il-nies li jaħdmu ovvjament il-ħaddiema fuq il-ksur tal-ġifiri tal-kompromessi 9 u 10, għawek ikkonsidrajt bisħiħ il-konsiderazzjonijiet tal-kollega Schwab u Harbour. Għawek għatem tlet punti pendenti li palmettilkom et naħdem fuqom un bat nibatomkom. U anka għal dawn għan nibatilkom proposta ta' kompromess. L-ewwel għandu x'jaqsam ma' paragrafu 10 ġifieri tal-politika industrijali. U jiena naħseb li referenza għal politika industrijali hija xi ħaġa importanti li tkun hemm. Imbagħad anke fid-diskussjoni li kellna l-aħħar darba kemm il-kollega l-Peċ, il-President Harbour, kienu għamlu referenza għall limitazzjoni tal-ambitu ta' intervent, anka biex ma jkunx xem elementi li forsi jistaw jħolqu ċertu konflitt ma' kumitati oħra dawn ovvjament u ma' farit nifmuhom u jagħmlu sens. Jiena għan nipprova nikteb u nibatomkom kemm jista' jkun malajr eh, tekst li jikkonsidra dan kollu. Minajr iżda man neħi il-paragrafu fuq il-politika industrijali xina naħseb li hija importanti ħafna eh, għal bilanċ komplessiv ta' dokument. Issa mbagħad għad għandna miftuħ il-paragrafu 18 Iġviri fuq il-bżon li kunem approvazzjoni kemm jista' jkun malajr ta' ċertu proposti leġislativi hemm ċertu opinjonijiet mhux ikkoordinati dwar x'inhuma il-proposti li jridu approvati kemm jista' jkun malajr, iżda anke hawnhekk jiena naħseb li dan huwa argument li nistgħu ehm, inqasruh bla ebda problemi kbar u issa nibatilkom kemm jista' jkun malajr. Imbagħad l-aħħar net hemm il-paragrafu 20. U dan jirreferi għal proposti li għad baqa' u li nsibuhom fl-SMA Single Market Act. U anka għawek, is-suġġett huwa simili ħafna l dak ta' qabel tal-proposti leġislativi li rridu jiġu approvati. Rridu nidentifikaw x'inhuma il-prioritajiet. U dawn jiġu indikati b'tali mod li jagħmlu sens fil-kuntest ta' dak li qed nippreżentaw. Il-gvernanza ovvjament huwa suġġett u għandu valur, għanda valur eh, ewlini fil-rapport li qed niddiskutu, iżda bħal dejjem l-istrument, il-gvernanza, irrid ikun immirat lejn is-solviment mod effikaċi ta' ċertu prioritajiet. Għalhekk kont qed ngħid li paragrafu fuq il-politika industrijali u fuq il-prioritajiet tal-kontenuti tal-SMA u indikazzjoni ta' xinuma l-argumenti li rridu solvu għom bl-aktar l-aktar fis possibli, dawn kollha affarijiet li huma meħtieġa. Mela dan kollu fuq il-11 il-proposta li eh, jiena diġa battilkom, ovvjament ħan nerġa nibattilkom oħrajn, kemm jista' jkun malajr, min nista' nixtieq nirringrazzjakom għal kollaborazzjoni tagħkom. Jiena naħseb li l-parti ewlenija tal-problem li aħna faċċajna f'dan ir-rapport nistgħu naslu biex nagħmlu sintesi tagħhom u mbagħad fuq l-oħrajn għandna bżonn ta' naqriżiet sforzi ma naħseb li ninsabu qrib ta' soluzzjoni li jista' jaqbel fuqa kważi kulħadd. U anka eh, minn rappreżentanza politika tal-Kummissjoni huma wkoll jistgħu jaqblu fuqha. Jiena ovvjament eh, għad dispożizzjoni tagħkom sabiex natikom elementi addizzjonali, dettalji addizzjonali jekk ikolkom bżonnhom u jina naħseb li il-ġranet li għatfadal minn issa sal-votazzjoni nistaw nużaw dan il-ġranet anka mod dirett bilaterali biex nsibu soluzzjonijiet li intom taħsbu li huma tajbin sabiex inkunu nistaw insaħħu din il-possibilità ta' soluzzjoni. Ma tantx fadlilna ħin iżda għanna bizet marġni biex inkunu nistaw nirranġaw addizjonalment il-kompromessi u nkella biex niddefinixxu dawk l-affarijiet li għadhom pendenti. Ġvi għandna ħin biex nagħmlu dan. Da kollox minn ħati għaj, grazzi. Good, well, thank you very much indeed. Um, for... Iva, grazzi ħafna għal dan, kif ukoll grazzi għal ħidma konsiderevoli għamilt fuq dawn il-kompromessi, jena naħseb li dawn huma utli ħafna biex immexxu qudiem id-dossier. Mela, issa nixtieq nistieden is-Sur Mekakis Trusty Makarkis eh, biex jitkellem. Grazzi, Sur President. L-għanet, grazzi ħafna u koll Sur Koferati għal l-emendi ta' kompromess li prezentanna. Jena naħseb, nixtieq nirringrazzja r-rapporter mod ġenerali fuq eh, dan ir-rapport U importanti li naraw kif qed jaħdem is-suq intern biex inkejlu kemm qed wasal riżultati fuq il-ħolqien ta' impjiegi u it-tkabbir kif ukoll biex ikejjel l-ugwaljanzi bejn il-pajjiżi kif ukoll biex nagħmlu rakkomandazzjonijiet li huma speċifiċi għal pajjiżi hija xi ħaġa rridu nkomplu nagħmluha. Il-monitoraġġ tal-ħolqin tal impigi u tal tkabir rrit jikkonsidra wkoll il qat fost iż-żgħażagħ u din forsi hija naqra nieqsa, partikolarment il qat fost iż żaza Jiena naqbel bl-idea ta' inizjattivi tal-Unjoni Ewropea li komplementaw l-sforzi fuq livell nazzjonali u li jagħtu xprun l-imprenditorija u din għandha tieħu forma ta' banek ta' żvilupp li għatu self eh, għal rati iżjed baxxi mill-banek kummerċali biex jgħinu l-SMEs. Mod partikolari Nixtieq nirringrazzja li ċertu emendi ġew konsidrati, speċjalment l-emendi fuq il-banek għall izvilup Jina nilqaw koll l-emenda ta' kompromess 10 fuq proċedimenti aktar effettivi ta' ksur tal-liġi partikolarment fis-suq waħdini u dan ma mhux qed nara emendi ta' kompromess li jikkonsidraw din il-kwistjoni tal-qat. Ġi propost mill-emenda 52 tiegħi u jiena naħseb li din hija xi ħaġa tista' tiġi koperta bħala żieda għal emenda ta' kompromess 8. Jiena naħseb li f'dek dik l-emenda nistgħu nkunu eh, kreattivi u dak il-suġġeriment tiegħi li inżiduha eh, ma din l-emenda ta' kompromess numru 8. Grazzi. Uh, thank you very much, Mrs. Rula. Grazzi, signora Rule. Jiena nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal dawn il-proposti ta' kompromess, pero nishtiq najt li jena għadni ma rajtom u ma studjajtomx fid-dettal tajtom daqqatajn sen nistudjom u bat fid-dettal. konċentra fuq il-mobilità u fuq il-ċaqli ħieles, għax hemmhekk aħna dattajna direttiva fuq l-arfin reċiproku tal- titoli professjonali li rappresentaw kompromess fil-fat u li jista' jiġi sfruttat biex anke hawnhekk naslu għal kompromess. Grazzi. Jiena issa nitkellem bħala shadow qed eh, nistenna anke għataw nisnaqsin eh, jiena xten nirgrazzja anki jien sur kofferati għax dawn l-emendi saħħu rapport eh, fid-direzzjoni li kolla xtaqna nimxu fija Eh, specialment fuq il-kwestjoniet li ma importanti għal komitat tagħna ningrazzjak tal-li inkludejtom. Jina naħseb illi mod ġenerali il-kompromessi nistan nappoġġhom kolla. U naħseb illi se nagħmlu xie proposti fuq kwistjonijiet tal-enerġija u l-infrastruttura tal-enerġija. Irridu nqogħdu nkunu kauti fuq il- eh, fuq idea tal-proposti ġodda, eh, meta ma jkunni idea kif se nimplementawhom. Ehm, aħna nixtiequ nuru l-importanza ta' protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabli, pero il regolamenti huma komplikati ħafna u mhumiex forsi dawk illi eh, se jkunu effettivi fuq livell tal-implementazzjoni eh, Ewropea. ringrazzja anki tal-inkludejt l-emendi tijak kien hemm idea interessanti fuq miżuri speċifiċi biex nelbu differenzi bejn stati membri. Eh, ma nafx kif se jkunu se jkunu dawn il-miżuri speċifiċi u għanna nikkonċentraw fuq dak li għanna u dimna bħalissa, ċoħe li nsaħħu it-ħaddim tal-suq, il-suq eh, kompetitiv li għanna u dimna bħalissa xanna għafas ċar biex nħedġu l-komunikazzjoni u l-kom aħna kienħarsu lejn il-tracking data il-prezzijiet għal-konsumatur nizlu ħafna. Naħseb illi il-proposti fuq l-arfin tal-ħiliet illi semmiti signora Rule b'mod speċifiku u anki il punt fuq il- Eh, impigi ta' zaza naħseb tkun idea tajba li naqdum fl-imkien u għal-dastant l-emenda ta' kompromessi għawija f'dan il-kontest. Jiena naħseb li u koll għanna eh, bil fuq l-emenda 41 li huwa pjuttost twil fuq l-użu ta' eh, strumenti analitiċi u aħna niproponu anki uh, emenda orali li accetta il-rapportero nittama e li anche il-kollegi accettaw li va semplici din l-emenda. Naħseb illi mixin tajjeb biex ikolna e eh, rapport tajjeb uh, biex immexxu l-qoddim. Hemm xi ħadd li jixtieq jikkontribwixxi Xfab u Gebhard, Xfab, IPP. E iva, grazie President. Tispieċin li wasal tard. Nishti l-għolnet sellem il-kulħattu najdilom auguri għas-sena ġdida. Naturalment, għadni ma l-emendi ta' kompromess kolla, l-emenda li ġiti prezentata bil-kompromessi sejra fi direzzjoni li aħna tlabna xiftit snin illu. Il-proposta ta' rapport li rajna ġa sena li għaddit għonek qed naraw li għedam msaħħa fuq il-kompetenzi tal-kumitat tagħna u hija bbażata pratikament fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Però m'hemmx problemi li nżidu aspetti ġodda naturalment. Entkom tafu illi għal part għal xiħut mill- kumitat tana l aspet tal-konsumatur huwa aspett eh, importanti eh, u a problema lina. It-tieni punt se namlu proposta l emenda ta' kompromess numru 8 illi tinkludi l-emenda 27 tal-President u 38 ta' tal-sur koferati. Għawnek fl-opinjoni ti għawnek nitkellmu fuq direttiva għanna nix najdu these directives fil-plurali ma this directive direttiva wahda eh, għab differenza ta' forma mux ta' kontenut nistaw nużaw forsi il-kelma transpose u mux il-kelma implement dawn huma eh, kummenti eh, ta' forma Jina kontent però bl-emendi ta' kompromess anki shadow rapporter tabel eh, sfortunatament mi xaw għax edda bħalissa fil-komitat ekon. Kommentiħor fuq l-emenda ta' kompromess numru 5, nitkellmu fuq SMEs, ta' fuq li jena għal-qalbi l-SMEs u għawnek f'dan il-kompromess mhuwiex ċara li fit-tieni parti ta' din l-emenda hemm miktub li nappoġġaw il-qan li niżviluppaw azzjonijiet għal SMEs. Ma nafx ek aħna forsi edin immorru li lim il-kompetenzi tagħna u għal din ir-raġuni nixtieq nistaqsi l-istur kofferati x'jaħseb imma naħseb li l-onorevoli kofferati b'dan ir-rapport qed jagħti kontribuzzjoni importanti għas semestru Ewropew u eh, sur kofferati sur president il-Komitat Ekon issa iridu jikompletaw il-kontribuzzjoni tagħna b'mod ċera biex dak li qed nagħmlu fil-fatt jidħol fis-semestru Ewropew. U, u nawgura suċċess lir rapporter tagħna. Grazzi. Għaw minn jishtiq jerġa' jitkellem? Jiena wkoll nixtieq eh, nsellem il kulħadd u ngħid eh, sena tajba il kulħadd illi kolna kulħadd suċessi kollha kemm aħna u nittama li nkunu nistgħu anki eh, nilħu il xewqit tana kollha. Nirringrazzja l-istur koferati ta' xogħol eccellenti illi għamelu anki għal dawn l-emendi ta' kompromess li prezenta. Aħna tkellimna fuq punt importanti, partikolarment il-politika industrijali. U aħna sorpresi illi hemm emendi li suppost aħjar jitneħħew, però dina dan huwa żballa xan kif dan is-settur hemm bżonn li kolna approċ ambizzjuż kif qal is-sur konferati għal daqstat jiena nappoġġa dak li ntqal hemm bżonn inkunu nistgħu nkomplu fuq dan. In, in f'dan il-kumitat infakkarkom kellna anki parir fuq il-politika industriali fl-Unjoni Ewropea illi kella kienet rebħet maġġoranza kbira jena kontrapporter eh, u għal din ir-raġuni jiena ma nistax nifhem għaliex qed ngħidu llum illi dan huwa suġġett li ma jirregwardanix illi mhux tal-kompetenza tagħna għandna nneħħuh. Uh, Eh, jekk wieħed ma jaqbilx forsi nistgħu insibu formulazzjoni iktar aċċettabbli. Eh, imma li neħuħ eh, ikun żball u ma nistax assolutament nappoġġa din l-inizjattiva. Grazzi, membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu u jikkontribwixxu. Le, allora nistinen lil Sur Koferati jitina taqsira u jifakarna li mumma il-passi li mis fil-kalendarju ta' xolijiet. Grazzi l-kollegi, l-shadows u l-kollegi l-oħra tal-kommenti li għamlu. Nitlobkom u dan għu utli speċjalment fuq dak li għandu x'jaqsam mal-korrezzjonijiet eh, ta' forma illi tibatulna tibatuli il-kommenti tiegħi biex ikolli ċans eh, wara li tkunu rajtu u jkolkom bizzejt ħin biex taqraw it-test li battilkom eh, biex nkun nistan kien ninkludijom. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal kommenti ta' sustanza, il-qat fost iż-żaza illi s-surċazzi markakis Eh, saħaq fuqu u naqbel miegħu u veru illi l-emenda 52 jitkellem fuq dan b'mod espliċitu, però jiena eh, jiena qed naħseb li mhu l-aħjar eh, kompromess illi din ir-referenza għandna ndaħluha. Imma nista' nikkalmak irraseraħlek moħħok u ngħidlek illi bla dubju dana se inkluduh anki soluzzjoni fuq dak li għandu xjaqsam mal-mobilità illi huwa suġġett delikat ħafna illi eh, l-onorevoli Rule et semmit, f'kull każ iridu nirsolvuh b'mod korrett, iridu sibu bilanċ bejn ċertezza fuq il-mobilità u ċertezza tal-garanzija tal-kondizzjonijiet materjali tad drittijiet tal-persuni involuti f'dan il-proċess. L-President nista' nikkonferma li fuq l-artikolu 41 eh, nista' nagħmel riformulazzjoni effettiva u naqbel miegħu u fuq dak li għandu x'jaqsam eh, l-enerġija u l-infrastrutturi enerġetika kien naqbel. Aħna rridu noqogħdu attenti illi ma nikdbux kliem illi mbagħad jistgħu jiġu interpretati differentement minn post għal post u minn żmien għal żmien differenti. Irridu nsibu formulazzjoni li tajdinna eżattament x'inhu l-prinċipju f'dan il-każ il-protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli minar ma nagħtu possibilità li jkun hemm interpretazzjoni differenti iktar lem. Eh, l-onorevoli Xfab jekk inti tibat li kommenti tiegħek fuq dak li għandu x'jaqsam il-formulazzjoni, e, U il referenza li inti sibt fil-kompromess numru 5 fuq dak li għandu xaqsam mal-bond u għameħut minn eh, u kupjat eh, mill-indikazzjoni tal-Kummissjoni. Anki jena naħseb illi hija azzjoni koraġġuża, però mhux kuraġġ tiegħi da. il kuraġġ huwa tal-Kummissjoni f'dan il-każ. Jiena naħseb illi kun wut li nħalluh kif inhu, forsi nistgħu nispjegaw mbagħad il-karattru. Rridu nafsu ħafna fuq il-finanzjament tal-SMEs li huma wara kollox il-qalba tal-produzzjoni, tal-infrastruttura produttiva. Eh, ma nistawx insaħħu il-produzzjoni jekk ma nibdewx minn hemm. U rridu naraw kif se jiġu infinanzjati dawn l-innovazzjonijiet u r-riċerka eh, fuq dan il-din is-settur produttiv. Eh, Eh, l-industrija kbar għandhom bizzejiet rizorsi, ma l-SMIs li rridu najnuhom m'għandhomx bizzejiet rizorsi. Grazzi u eh, jiena disponibli għal biex nieħu iktar suġġerimenti u se nibatilkom ipotiċi ta' kompromess illi se inkludu anki l-konferma tal-politika industrijali. Għal raġunijiet li tkellmet fuqhom Evelyn qabel, però naħseb li kulħadd jaqbel magħhom. Naraw irridu naraw kif se nikdbuhom, però jrid ikollna waħda mill-pilastri ta' eh, tal-azzjoni ta' politika industrijali għandha tkun din għax is-suq intern u l-protezzjoni tal-konsumaturi tal propju jibdew mill-tisħiħ tal-livell kompetittiv tal-produzzjoni tagħna tal-prodotti u anki tas-servizzi. Grazie. Mela grazie ħafna Sergio għal din il-ħidma tiegħek, eh, m'hemmx dubju li se jkollna riżultati tajbin. Nixtieq infakkar kulħadd li aħna se nibutaw fuqha fuq 23 ta' Jannar li huwa il-ħamis eh, tal-laqa li jmiss u nixtieq anki nerġa' nikkonferma li dikinar se jkollna voti importanti se tkun ġurnata ta' votazzjonijiet importanti u nittama illi il-gruppi kollha ikollhom il-kulħadd preżenti il-ħamis fil-oddu 23 ta' jannar nista ġan ħabbar illi ma se jkonna bżon ta' sessjoni ta' l-offsinar il-ħamis, pero se jkonna bżon tal-ħamis fil-ħodu kollu kemmu biex inkunu nistaw nikompletaw l-voti kollha fuq il-proposta ta' ġvab tiegħi ta' kofferati u oħrajn għal daqstant koordinaturi ħudu nota. Issa, nistaw naddu għal proposta ta' Sur Manders fuq mandat fuq il-semplifikazzjoni tal-vetturi, nixtieq infakkar lil kulħadd li biex ikollna mandat għandna bżonn ta' iktar mill-nofs il-membri preżenti għal-votazzjoni. Aħna ma tantx għandna membri preżenti attualment, e, Sur Manders ukoll jista' jgħoddhom, però jekk joħorġu ftit fil-kurutur il-gruppi u jaqbdu il-kollegi oħra biex nizguraw illi Sur Manders ikollu 21 vot. Sarattant nistaw inkomplu u nisimaw l-prezentazzjoni tijaw fuq fejn wasalna f'din il-proposta importanti. Untik il-mikrofonu għal daqstant. Grazzi, President. L-għonet nishtiq insellem il-kolħat u najt sena tajba il-kolħat li ta' suċċess, sena ta' suċċess l-2014. Juri li l-prezenza eh, <laughs> inqas ma jkun hawn nis prezenti f'dan il-kumitat ifisser illi eh, eh, qed l-elezzjoni u kullħat qed jaħdem fuq ir-rielezzjoni. Jena fuq ir-rapport tiegħi jena rajt ir-riżultati tal-Koreper u m'iniex kuntent anki jena qed jagħtu sinjal pratikament li ma jriduhx Ma jridux din il-proposta għax meta wieħed ma jaċċetta ha, xejn. U anki trid bidda regolament f'direttivi, speċjalment meta tkellmu fuq kwistjonijiet transkonfinali, allora dan ifisser li mhuwiex forsi mument tajjeb biex nibdew it-trialogu għax mekk aħna daqshekk il-bot minn xulxin fejn se nsibuh il-kompromess. Minnaħa l-oħra, mwek wieħed ma jipprovax qatt ma jirnexxilu. U għal din raġunina nitama li nistaw fil-imorru fil-kurutur biex eh, nabdu kollegi ħalli votaw għax għanna bżon ta' 21 persuna u għamnek sissa għanna 14. Sadattant però jista' jkunem li konna voti bi prokura. Nista' jkonna eh, prokuri biex konna mandat biex nivutaw wieħed għall-ieħor. Eh, <laughs> jekk trid nista' nivota li bibi kollu kemmu. Eh, Dinja hija l ħaġa, eżattament, le jiena irrit nuri li aħna eh, għanna rida biex nsibu kompromessu għal din raġuni u importanti illi konna trialogu formali u minna l oħra Nittama li l-Kunsil forsi bil-presidenza griga ġdida il huma lesti jers u l-pozizjoni tal-parlament, għax attualment is-situazzjoni għal botwis wisq U din hija ħasra verament. Mela, <laughs> noħorġu issa fil-kurutur biex naraw kemx kollegi għandi soluzzjoni iktar prattiċi. ċe segretarjat qed jgħid li hawnhekk illi l-ewwel trialogu huwa għal warlof snar ta' 23 ta' jannar. Forsi dan il-vot nistaw nipposponu għal eh, dikinar fil-ħodu stess. Pero nishtiq eh, l-ewwel netti kolli sensazzjoni minnaħa tal-gruppi kollha politiċi li jaqblu miegħek għax inkella mhux se jkollok il-votazzjonijiet in ogni kazo. Jena e, jena nixtieq neħi riservi fuq dan din il-proposta. Forsi il-gruppi politiċi u koordinaturi jistgħu jindikawlna nista' jkollna votazzjoni ta' orientazzjoni, ta' orientament fuq il ta' prinċipju, anke jekk mhux vot forma formali. E, signora Gepard, tixtieq ta' xi ħaġa? tina indikazzjoni tal-pozizjoni tijak fuq il-proposta ta' Sur Manders. Iva. Kollega, il-grupp tijak jappoġġa il-proposta ta' Manders, pero għandi problema illi ma nafx fejnom il-kollegi tijak. Edin inċemplu la' ulem, sadattant forsi nistaw eh, nisimaw xie rapporti ħor un forsi jaslu l-oħrajn, un bat nistaw nivvotaw. Pero aħna nistaw najdu illi ġeneralment aħna napoġawa il-proposta tal-Sur Manders miex azzjoni li nikonsidraw negativa, ma irridu nodu attenti li ma jisirx li ma jasarx xej zbaljat. Xfar, Sur Manders kien xedaw ta' aħna l-estin aħna diġa tminja u nistaw nikontribwixxu anki lejn maġoranza neċessarja. Il-problema hija illi f'komitati oħrajn qed nivutaw ukoll u dan huwa problema għalhekk m'hawnx nies preżenti. Ħanamel proposta mela jgħid il-President. Peress li anki jena xeddaw ta' dan il-proposta li anki jena naqbel. U għacċar li l-mandat inti se tiħdu għax kruħat jappoġġa. l proposta tiegħi hija din. Pratikament jiena dan l-appoċ bil-gruppi kollha nista' ninterpretaħ bħala autorizzazzjoni biex nippreparaw mal-Kunsil il-arranġamenti għall l-ewwel trialogu fit-23 ta' jannar war l-ofsinar il-proposta tiegħi li l-vot formali neħduh biex nikkonfermaw dan il-mandat fil-ħodu stess ta' 23, però nixtiequ nistgħu ngħidu li l-Kunsill mod ċari li il-gruppi kollha jappoġġaw e, u li pratikament il-voti għal formalità u bla dubju musta se jkun hemm problemi. Biex bekk e, e, memx għalfejn morru ġibu nis nies biex eh, eh, jivutaw biss. Jekk il-rapporter kontent, aħna għandna indikazzjoni ċara eh, li il-gruppi kollha jappoġġawha din. Jekk il-koordinaturi huma kollha kontenti jiena napoġġa hekk u nistgħu nikdbuh da fuq il-minuti. Manders. Grazie President. Jiena nilqahom il-proposta tiegħek għax naħseb li soluzzjoni tajba, pero pero fil-plenarja jena nishtiq ninsisti li nivutaw bħala l-ewwel qari għax jiena ma narax illi se jkun faċli illi nsibu kompromess f'dan żmien daqshekk qasira għax għandna xahar biss biex ninnegozjaw l-ewwel trialogu għad fit-23 ta' jannar. L-ewwel ta' jannar allura ikun diffiċli li nsibu kompromess fl-aħħar eh, u nkonu nistaw jina nishtiq nkoll l-impenn li mutaw nibutaw fl-ewwel u biex eh, mux sekonna jkollna problemi mbagħad wara. Nistaw nagħmluha fil impoġuwa fuq l agenda tal-plenarja f f'Marzu eh, jista' Un bat l-vota ħara nistaw f-april, u dana eh, jatek il possibilita li kollok xariħor ieħor ta' negozjati. Nistaw nistaw namlu sottomissjoni sħiħa f'Marzu fil-plenarja. Tajjeb, grazzi ħafna, mela jena nittama li sen nimxu fuq dan il-dossier u nishtiq fakkarkom kollha kemm mintkom għax mhux kulħadd kien hawn mill-bidunet, imma nixtieq ngħid illi fit-23 ta' jannar fit-22 ta' jannar fuq l-ofsinar il-Ministru dakis se jkun hawnhekk u tistgħu tagħmlu l-mistoqsijiet li tridu fuq il-progress tal-presidenza griga fuq dan il-dossier fit tlieta ta' warlof senar, 22 ta' jannar, Istur ħadsi dakes u nitama li tkunu għaw ħafna minnkom anki għal din is-sessjoni ta' warlof senar. Mela nista' għaddu għal punt li miss illi huwa il-rapport importanti ta' Sur Schwab. Security Livell oli komuni ta' sigurta' networks tal-informazzjoni madwar l-Unjoni. Għanna tlet emendi ta' kompromess nindirizzaw. 33 għanna Sur Manders għawek, Sur Xvab ija tawnek, Sur Manders huwa Shadow, Sur Engstrom mux ija tawnek, ħajġi, Sur Engstrom, jina prezenti. Mela ejja ngħaddu minnu fiħ għal dan il-punt mbagħad nixtieq is-sur bi prezentan l-emendi. Grazzi ħafna President, kollegi. Shadow Rapporteurs. Grazzi ħafna għal din l-opportunità biex niprezentalkom l-emendi ta' kompromess li aħna kena l-opportunità li niddiskutu diġà flaqa li kena qabel ta' Shadow Rapporteurs. Kenna 232 emenda fil-Kumitat Imko u 98 emenda fil-Kumitat ITRE li huwa l-Kumitat Mexxej li tifassal din l-opinjoni. Pilar kella riżultat tajjeb tal-vot u mbagħad iż-żewġ kumitati fil-fatt ħareġ ċar li huma tal-istess ħsieb fuq din il-kwistjoni innotat l-opinjoni u issa nistennew mill-Kumitat Libe fejn ħajkun hemm votazzjoni nar it-tnejn. Ir-rapporter tal-Kumitat Libe ilu ikellimna fil-bidu kien hemm xi kwistjonijiet dwar il-kwistjoni tal-protezzjoni tad-data u r-rapporter minn dak il-kumitat verament kien kostruttiv u permettilna biex nfasslu dawn l-emendi ta' kompromess li għanna qoddimna issa ħajkun hemm il-votazzjoni fit-30 tax-xahar u għalhekk neħtieġu nistennew il-votazzjoni ta' dak il-kumitat qabel ma nkomplu. Iżda hemm koerenza kbira, hemm xogħol għaddej fl-istess ħin fil-kumitati differenti u għalhekk jiena fiduċus li l-kompromessi li aħna għandna qudiemna issa bil-bidliet żgħar li aħna introduċejna ser jiksbu maġġoranza bħala appoġġ. Jekk tippermettuli, nixtieq Fil-qosor intikom stampa ġenerali ta' xiprovajna niksbu b'dawn il-kompromessi. U għand il-verżjoni bl-Inglis hawnhekk qudiemi. Aħna ridna nsaħħu l-affidabilità u l-fiduċa ta' relazzjoni bejn l-apparaturi ekonomiċi u l-autoritajiet. Punt ieħor fejn hemm Eh, voti favur unanimament kienu l-aspetti ta' protezzjoni ta' data u kull fej ikun hemm involuti il-data personali id-direttiva tal-protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropea tkun dik li tapplika. Din id-direttiva għandha x'taqsam mal-obbligi fuq l-operaturi ekonomiċi li huma stabiliti fl-annes numru 2. Dan għandu x'jaqsam mal-operaturi ta' infrastrutturi kritiċi. Huwa relevanti għall-artiklu 9, 8, 13 u 14. It-tielet punt il-għajna suġġeriment missur Ramon li kienet jitlob għal rwol mexxej għal promozzjoni ta' riċerka u l-iżvilupp fir rigward eh, sigurtà tan networks xi ħaġa li ma ddiskutejniex wis fid-dettall, iżda nista' nikkonferma li fil-kostitwenza tiegħi f'pajjiżi hemm min nies li qed jgħidu li jekk 20 sena ilu. Konna nexxinna niksbu rwol mexxej fil-qasam tal-ovjazzjoni xi ħaġa tajba hija xi ħaġa simili għal l-avjazzjoni għal situazzjoni li għanna bħalissa fejn aħna dipendenti ferm fuq l-imsieħba Amerikani. U għalek noqgħod attent meta nifli dak li kellu xijajt is-Sur Garcia Ramon. Fuq l-emenda 8 nishtiq niżguraw li l-strutturi ta' supervizjoni eżistenti fir-rigward inċidenti marbuta ma' sigurtà tal-internet jibqgħu fis seħħ biex nevitaw li jkun hemm xi duplikazzjoni jew xi xogħol li jsir fl-istess ħin. Jekk ikun hemm obbligi fuq dan ir-rapportaġġ, ma jkunx hemm iktar obbligi addizzjonali għal dawn, jiġifieri l-istrutturi ta' supervizjoni eżistenti ħajibqgħu fis Fl-artiklu 9 l-operaturi tas-suq ġew introdotti xi ħaġa li tlabt inti President għalija introduċejna approċċ bżewġ binari informazzjoni li applikaw għall awtoritajiet ta' supervizjoni imma wkoll ikun hemm eh, min jirrikorri għall-operaturi ekonomiċi biex bekk ikun hemm fluss ta' informazzjoni fuq żewġ binari. Din il-netwerk ta' kooperazzjoni tista' tiġi bissim tejba b'dan l-approċ. L-artiklu 10 għanna sistema ta' twissija bikrija li ġiet stabilita u nużaw il-klim without undue delay biex nizguraw li il-negozji jekk ikun hemm inċidenti gravi u rilevanti dawn il-każijiet iridu jiġu rrappurtati mingħajr dowmin. Il-pubblikazzjoni isseħħ jekk tkun ta' użu jekk hija ta' interess pubbliku, jekk le din l-informazzjoni tiġi pubblikata bħala parti mill-rapport annwali ġenerali. Fir rigward l-iskadenzi għamilna l-ġustamenti meħtieġa l-atturi tas-suq ġew involuti fuq skala kbira u anke fir rigward il-valutazzjoni tal-informazzjoni ir-regoli ta' protezzjoni tad-data mill-ġdid ġew imsaħħa. zgurajna li mux l-operaturi kolla jiġu inklużi fl-annes numru 2 jiġifieri qed fadal flessibilità f'din is-sistema. il u wkoll il-kummenti mill-Kumitat ITRE fir-rigward il-kumpaniji elenkati kwotati fil-borza anke fir-rigward dawn il-kumpaniji jistaw volontarjament jamlu rapportaċ fuq l-attakki ċibernetiċi, fuq incidenti eh, fuq l-internet, u dan jistaw jamlu fil-rapport eh, annwali tagħhom. U l-kustjoni tiegħi kienet di, il-kumpaniji kwotati, għalfej li l-om bisset nindirizzaw, għalfej mux nindirizzaw il-negozji kolla. U il-rapport taċ annwali hija xi ħaġa li hija obbligu fuq il-kumpaniji kwotati fil-borsa, għalhekk irridu nkunu koerenti biex ikun hemm il-kumpaniji kollha. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-artiklu 15 u l-ambitu tal-awditjar. Il-kompromess għandna nħarsu leħ flimkien ma' 13a. Hemm possibilità li jkun hemm awditjar addizzjonali jekk ikun hemm ħtieġa kritika li tiġi identifikata. Il-bieraħ minn l-Onorevoli Schluter tkellimna dwar il- każijiet li kien hemm fl-Iżvezja fejn hemm dawn l-entitajiet li huma fukati f'post wieħed. Jinsabu f'post wieħed. Għalhekk ġala darba li ma nħassux li l-produtturi kollha huma ta' importanza kritika kollha kemm huma madwar l-Ewropa l-artiklu 13a jippermetti l-Istati membri jivalwaw in-natura kritika jekk ukoll il-każ u jinkludu l-informazzjoni skont din il-bażi. Ma nafx il-kollega mill-soċjalisti x'taħseb dwar dan imma s-sinjura Schlitter qalet illi il-bidla teħtieġ li ssir u jixtieq li kollu rwol mexxej ukoll fil-Kumitat Ewlieni. L-artiklu 16 l-Standards Nixtieq ngħid li rridu niżguraw li l-standards Ewropej u dawk internazzjonali ikunu interoperabbli. It-talba mill-kollega Engstrom biex ikun hemm standards miftuħa ma stajniex nilqawha. Min tal-inqas mhux bisħieħ għaliex diffiċli meta niġu biex nifmu l-definizzjoni eżatta ta' dak li rridu nfissru bi standard miftuħ. Imma naħseb illi l-ħsieb li kellu il-kollega fis-suġġeriment huwa xi ħaġa l qajna fir-rigward l-interoperabilità. Hemm il-kwistjoni tan-negliġenza imbagħad li ħaresna leja naħseb li ħadna approċċ siwi f'dan fl-annes tnejn fil-fatt ta' minna lista tas-setturi li ħajjiġu affettwati u għandna qbil illi l-infrastruttura kollha ser tiddaħħal fl-ambitu. Jekk evalwazzjoni ssib li dawn l-infrastrutturi jistgħu jitqisu bħala kritiċi u li hemm ħtieġa li dawn l-infrastrutturi jkunu jifilħu għal dawn it-tip ta' attakki, allura iva, hemmhekk nużawhom, jiġifieri mhix kwistjoni ta' servizzi kritiċi li qed jiġu offruti imma l-infrastruttura stess li tittiġi analizzata. Imbagħad kellimna dwar il- kanali ta' komunikazzjoni multipli bħala tqassim ta' informazzjoni, għala ma nix ninkludu dawn u nistaw neqblu għala ċertu fornituri ta' servizzi ta' telekomunikazzjonijiet għandhom jiġu inklużi u uħut m'għandhomx. Il-komunikazzjoni dejjem tista' tiġi meqjusa bħala kritika jekk servizzi kritiċi jiġu provduti. In-netwerk stess kemm jekk ikun fuq livell privat jew nkella pubbliku jista' jintuża minn fornituri ta' servizz mhux kritiċi. Issa jekk dan is-servizz li jkun qed jiġi provdut ma jkunx kritiku, allura m'għandux jaqa' taħt l-ambitu ta' din id-direttiva. President, hekk tajtkom stampa ġenerali ta' dan ir-rapport verament tekniku, nappella l-kollegi biex jappoġġaw dawn l-emendi ta' kompromess hemm numru ta' kwistjonijiet żgħar li għadna qegħdin nifluhom u nindiskutuhom mas servizzi legali u segretarjat. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi għal xogħol importanti ħafna fuq dan id-dokument, kuntent li tikonna kollaborazzjoni tajba mal-Kumitat tal-Industrija, l-Kumitat ITRE. Is-Sur Garcia Ramon imiss biex jitkellem dwar dan il-punt bħala xedow tal-SND. Grazie, President. Grazie, Sur President u grazzi u koll il-kollega Schwab għal-ħidma li għamel kif ukoll għad-dialogu li ġi stabilit u jena nittama li naslu għal riżultati pozittiva l-bira kena laqqa tar rapporters ta' shadow rapporters flimkien mar rapporter u xejna il-qudiem mod importanti. Ħadd ma jinsa l-importanza ta' din id-direttiva għal dak li fija u għal kuntest tagħha li qegħdin naħnu fih. Għalhekk l-isforz li qed nagħmlu l-gruppi politiċi sabiex f'dan il-Kumitat tal-Imko natu rapport tajjeb li huwa wiesa u li bil fuqu eh, ta' min jagħmlu dan l-isforz. Irrid ngħid li din id-direttiva titratta b'mod partikolari fuq is-sigurtà tan-networks. U din fija importanza kbira għal dak kollu li għandu x'jaqsam mad-dinja eh, ekonomika tal-kummerċ eh, eh, internazzjonali iżda wkoll fid-dinja tal-komunikazzjonijiet bejn iċ-ċittadini wkoll. Kemm fiħdan is-settur privat, kif ukoll fir-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadini u s-settur pubbliku. Għalhekk l-informazzjoni u l-komunikazzjoni huma żewġ elementi li fid-dinja tal-lum fil-qod kollha tal-komunikazzjoni fis-soċjetà qed jiksbu importanza kbira. Għalhekk tolbu li l-Parlament Ewropew aħna deputati nkunu kapaċi li innidu ideat preċizi u li, li il-ċittadinanza jistaw jifmuha sabiex ikunu nistaw niksbu e, fiduċa massima f'dan l-qafas tal-komunikazzjonijiet u l-informazzjoni. Din hija l-importanza partikolari ta' din id-direttiva u aħna bħala grupp soċjalista qed nippreżentaw 30 emenda ta' dan il-rapport u tnej minnom e, eh, kienu proposti għal tranzazzjonijiet. Aħna naċċettaw u kontenta ħafna li qed naċċettaw li eh, iċ-ċentri ta' riċerka jkunu inklużi. Sabiex ikun hemm l-iżvilupp tal-ambitu kollu tad-direttiva. Kif ukoll l-idea li id-direttiva tmexxi l-qudiem ukoll tmimxi l-qudiem ukoll fil-qafas ta' trasparenza li il-diffikultajiet tekniċi biex wieħed jifhem fid-dinja tal teknoloġija l-ġodda tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni dan mandux diffikultajiet mandumx ikunu ostakli milli il-ċittadinanza ikunu sikuri fil-transazzjoni fil tagħhom ekonomiċi personali, ġifieri il-ċittadini ikunu e, ikollhom moħħom isriħ li il-transazzjoni kollha li jagħmlu, komunikazzjoni kollha li jagħmlu e, ikunu sikuri. U aħna il-bira waqt il-laqa tal-Shadow Rapporteza għamilt enfasi kbira li fl-ebda kas din id-direttiva mi tħalli marġni ta' ma tħalli marġni ta' interpretazzjoni fuq il-limitazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-komunikazzjoni tal-istat eh, ta' dritt. U partikolarment fid-dawl ta' dak kollu li qed jiġri fid-dinja tal-lum din hi ħaġa importanti ħafna. Għalhekk nixtiequ nitolbu lil rapporter biex jagħmel sforz akbar biex jara eżattament din l-idea kif tista' tiġi inkluża u l-istess imur għal dik li hija l-idea li wkoll tiforma parti minn emenda li hija proposta minn tagħna sabiex ninkludu mhux biss il-qafas tal-webs iżda wkoll e, eh, tablets il-portals tal-mobiles, tal ġifiri dawn l-affarijiet kollha fir-regolamentazzjoni tad din id-direttiva. Biex konkludi billi ngħid li huwa importanti immens li il-bżon ta' l-intraprizi li jaħdmu f'dan il-qasam insommu għom f'moħna il-bżonniet tagħhom, irridu niggarantixxu li l-istati u l-awtoritajiet kompetenti eh, ikollhom l-awtoritajiet dim kwistjonijiet gravi li tista' tbiddel il-fiduċa, li tista' tnaqqas il-fiduċa f'dawn in-networks ta' komunikazzjoni. U din il-bżonn ta' responsabilta hija ta' l-istati, l-istat ta' dritt u aħna fl-Unjoni Ewropea ma nistawx inneħulhom xejn minn dik ir-responsabilta. Jina tlabt ukoll li ninkludu fis servizzi ta' messaġġi pjattaformi, servizzi ta' distribuzzjoni u kol agroalimentari anka fl-annes tnej. Iġviri biex nikkonsidrawhom bħala ambiti fejn irridu neverifikaw il-bżonniet ta' din id-direttiva. Dawn iż-żewġ ambiti huma importanti ħafna Għaliex din hija dimensjoni li bħal dik tas saħħa e, huma e, bażiċi għall-umanità. U dawn it-tip ta' servizzi ta' messaġġeriji, ta' messaġġi e, ta' multiplattaforma u importanti ħafna palissa u hemm bżonn ukoll li jitħarsu anka fil-ġejjeni. U hemm bżonn li jkunu preżenti wkoll fil-qafas ta' din id-direttiva li qegħdin naħdmu fuqha. Għalhekk din hija l-pożizzjoni tagħna u grazzi ħafna. Uh, thank you very much. Il-President, grazie, Sur Manders. Uh, <clears throat> I want to apologize. Uh... Nishtiq niskuża ruħi ma televizjoni għalu li biex ngħid xi ħaġa dwar ir-rapport u l-komunikazzjoni importanti wkoll u għalhekk ikolli nitlaq mill-awla għal ftit sekondi. Missa dan ix-xogħol għamiltu. Nirringrazzja lill Andreas għal dan ix-xogħol niskuża ruħi li ma kontx preżenti għal laqgħa ta' Shadows il-bieraħ, iżda naħseb li x-xogħol tiegħu eċċellenti. U laqgħa il-maġġor parti tal-emendi tiegħi. Ta' bil-ħaq ikolli nikonsalta mal-Komitat libe u itre u l-kollegi tiegħi f'dawk il-kumitati biex jaraw jaċċettawx dawn il-punti, imma l-approċċ lini huwa dak li kollox ħajm ħarir u nħares il-qoddim un bat nkun prezenti fil-shadow fil-laqgħa ta' shadows snin jmiss ġifieri ġimgħa d-dieħla. Inħalli fidejkom issa u nkomplu bix-xogħol tagħna. Naħseb li ħajkonna tmim ta' suċċess b'dan ir-rapport. Okay. Um, I think Mr. Engstrom is not here then, so... Il-kollega mux qiegħed hawn mela nagħmel żewġ kommenti minna naħa L-ewwel nett. Vera slitna l-affarijiet meta konna terres u l-emendi bħala grupp tiegħi. Jiġifieri fl-approċċ ta' Andrea Zvab aħna nappoġġaw biex vera niksbu progress fuq dawn il-proposti. Naħseb li l-unika affarijiet li fadal li huma marbuta mal-emendi ta' kompromess tiegħi li ma ġewx mdaħla fit-test huma dwar natura konfidenzjali u sensettiva tal-informazzjoni li tista' tiġi skambjata bejn l-operaturi, speċjalment għal vulnerabilitajiet tas-sistemi. Naħseb l-importanti ħafna li tassew ikonna qafas li nistgħu nafdaw fuqu fejn jista' jkun hemm din sim ta' informazzjoni ta' informazzjoni sensittiva u mhux l-informazzjoni kollha tiġi Eh, divulgata f'kwalinkwa każ fejn ikun hemm eh, xi tnixxija tal-informazzjoni għax nafu li da jista' jkollu konsegwenzi. Fir rigward il-premessi kien hemm punti b'saħħithom ħafna, pereżempju fil-premessa 28 il-Kummissjoni titkellem dwar l-awtoritajiet kompetenti li jridu jqogħdu b'sebajnejn biex ikun hemm ikunu għassa fuq il-kanali informati u fdati tal-informazzjoni, imma anke fl-interess tal-pubbliku jista' jkun hemm danni ta' reputazzjoni u danni kummerċjali anke għall-operaturi tas-suq u l-awtoritajiet kompetenti għandhom joqogħdu b'sebajnejn biex jiżguraw li jżommu l-informazzjoni dwar vulnerabilità tal-prodott u għandhom ikunu konfidenzjali. Fl-opinjoni tiegħi, waħda mill-elementi ta' kompromess minn tal-inqas tas-Sur hija wisq l l-axka bħala lingwaġġ u nsiba inkompatibbli għal dak li qed titlob il-Kummissjoni fil-premessi. Tlaqt lill kollega jagħti daqqatajn il din l-emenda biex jiżgura u stess mod partikolari li din mhux ser toħol inna xi problemi. U naħseb li jekku lest serraħ l rasa li se jagħmel dan, ikun tajjeb anke għal punti kollha fejn hawn dawn id-disgwidi u naħseb li nkun nista' nilqa l-maġġor parti tal-emendi ta' kompromess. Grazzi. Xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Nistieden il-Kummissjoni jekk taċċetta mbagħad ngħaddi l-mikrofon lilek Andrea Żvab. Engstrom mhux qed hawnhekk hawn xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu? Is-Sur Kalbe qed jirrappreżenta l-Kummissjoni, mbagħad is-Sur Adel Monti li kienet jindirizza dan u ħa kariga oħra, kuntenti għalih, nilqaw lilek minn flok u tina forsi xi kummenti dwar x'taħseb dwar dan il-punt u mbagħad mikrofonu l-mikrofonu lura lis-Sur xvab. Grazzi għal din l-opportunità biex nitkellem fisem il-Kommissjoni, l-ewwel net nirringrazzja lil dan il-Kumitat tal-li tant appoġġa il-test li qed niddiskutu hawnhekk anke fir-rigward is-sur ġvab naħseb li kien verament effiċenti, verament kien ħawtil u prova isus biex nimxu l-qoddim. Verament ħdimna biħġarna biex naslu għal-ftejim. Naħseb li kollox ma kollox li emendi li tresqu u ġew eh, deskritti hawnhekk m'għandniex diffikultà bħala kummissjoni li nalqawhom ħlif xi dettalji żgħar Ovvjament aħna nirrikonoxxu l-fatt li dan kien il-punt tal-bidunet tagħna li s-sistemi jaħdmu jekk ikun hemm fiduċa, fiduċa fost is-settur pubbliku privat, anke fost l-istati membri eh, differenti. Irrid ikun hemm direzzjoni tal-flus tal-informazzjoni bejn l-operaturi tas-suq li jridu jaħdmu, hemm bżonn li jkun hemm rapportaġġ u anke l-awtoritajiet pubbliċi li qed jirċievu l-informazzjoni irrid ikun hemm fiduċa bejniethom. Miżura tajba din. Barra minnek, dejjem edna li l-istrutturi eżistenti fuq il-livell nazzjonali għanna nżommuhom u jekk ikun hemm dawn il-livelli differenti din l-istruttura fuq livelli differenti li ħad tiġi stabilita u tkun qed taħdem tajjeb mhux se noqogħdu nimponu strutturi ġodda jew inkella noqogħdu nibdu l-affarijiet għal xejn. Qed ninsistu li jrid ikun hemm punt ta' kuntatt nazzjonali li jkun qed jaġixxi f'isem il-pajjiż ikun jista' jaħdem mal ps tiegħu man-netwerk tiegħu u ħadna nota wkoll tal-fatt ta' sensittività tal-fatt li tagħti informazzjoni fi stadju bikri wisq l pubbliku li jista' jkun ta' dannu għall-operaturi tas-suq u din hija xi ħaġa li qegħdin niddiskutu imma dejjem jekk ikun hemm interess pubbliku li dan iseħħ, imma din hija deċiżjoni li tittieħed każ b'każ mill-partijiet interessati relevanti. Ħadna nota tal-fatt ukoll li kien hemm saħaq fuq id-dimensjoni tas-suq, dimensjoni industrijali, u għaw ndur lura strategija tal-sigurtà fuq l-internet u sigurtà ċibernetika, l-programmi ta' riċerka, tal-iżvilupp, eċetera, jiġifieri punt li ħadna pjaċir nilqgħu. Minna ħatana, hemm punt li nixtiequ nisħu fuqu jiġifieri l-kopertura tal-operaturi tas-suq anke l-amministrazzjonijiet pubbliċi li kull ma jmur qegħdin isiru aktar elettroniċi jużaw inqas karta u dan jiddependi ovvjament fuq kemm jaħdem tajjeb eh, kemm ikollhom infrastruttura tal-IT li taħdem tajjeb. Dawn għandhom ovvjament ikunu koperti ukoll. L-istess japplika għad definizzjoni ta' x'inhuma l-operaturi tas-suq li għandhom jiġu inklużi Per eżempju, il-kumpanija u l-enin tal-internet dawk li qed jagħtu servizz għandhom jiġu inklużi. Aħna ma nixtiequx li jkollna definizzjoni restrittiva illum dwar x'internet jew servizzi tal-IT jew operaturi għandhom ikun inklużi fil-futur għax fi żmien tliet snin, ħames snin oħra l-affarijiet jistgħu jinbidlu xek u jkollna sitwazzjoni differenti li naffaċċaw meta mqabbel anke ma' regolament ta' telekomunikazzjonijiet nafu li hemm operaturi li jibdlu s-servizz li joffru. Nistantikom eżempju ta' Microsoft li ħabret ġenerazzjoni li jmiss ta' sistema operattiva li ħatkun bbażata fuq il-cloud computing. Ġifri ma nafux kif ħajdru l-affarijiet fi żmien ħames snin, ser tkun il-cloud, ser tkun il-cloud computing ma nistax nimmaġina kulħadd ħajkonnettja fil-cloud kum Fredmont per eżempju, kulħadd l-istess sistema, imma aħna rridu li kunem bizzejt flessibilta biex ikonna kopertura fil-waqt fil-pront ta' servizzi kritiċi kollha u l-infrastrutturi kollha ikunu fej ikunu u meta isiru vitali għall ekonomija tagħna soċjetajiet tagħna. Nikkonkludi billi ngħid li aħna kuntenti dwar l-iżvolġiment l-andament ta' dan il-rapport eh, anke fi xol tal-komitat u fiduċuzi li jistaw niddiskuta l-affarijiet mod ħarir u nimxu l-qoddim. Grazzi. Thank you. Um, I'll... Grazzi ħafna, mela għaddi l-kelma l-ura l-Sur Schwab sa' kemm hemm xi li xtiq jitkellem qablu. Mela. Grazzi ħafna, Sur President. Mod ġenerali, ma tantx għandi bżonn imur lura għal punti, imma nista' nħu spunt minn dak li għadha kif qalet il-Kummissjoni. Il-qasam tal-amministrazzjoni miftuħa minn natura tiegħu stess dan il-qasam irrid jassikura ir-reżiljenza ta' sistemi differenti. U la darba aħna irridu ikonna fiduċa kbira fl-istati membri jiena mandi ebda dubju li minajr eh, dispożizzjonijiet legali il-Stati membri ħaj applikaw din id-dispożizzjoni għall-istent sieħ tagħha. Iżda jekk ikun hemm xi dubji forsi il-Kummissjoni tista' tgħidilna eżattament fejn l-istati membri mhumiex qed iwettqu ir-rekwiżiti tagħhom u mbagħad hemmhekk nistgħu nappoġġawhom. Mbagħad f'kumitati oħra la fil-Libe jew ITRE eh, ma kkunsidraw din il-proposta minnaħat tal-Kummissjoni naf li hemm xi dubji iżda hemm bżonn inkunu nafu eżattament li ma stati membri u fej miex qed tiġi maħuda b'serjetà din ir-reżiljenza għax jekk dan ikun il-każ forsi sitwazzjoni hija ibsa żejjed u emmek ma nistaw nħiddu ċertu azzjoni, iżda jiena ċert li l-istati membri ħajamlu x-xol taħħom kif suppost. Ħaniġi lura fil-qossor għal dak li qal il-President fuq il-konfidenzjalità, konfidenzjalità ta' data. Dan din l-emenda ta' kompromess nistaw nirrevedua? Palissa ħna konsidrajna biss il-kompromess tal-Kumitat ITRE u dik kienet ir-raġuni għalfej għażilna dawk il-klim. Biex nikkonkludi nixtieq nuhu spunt eh, ta' xi ħaġa li ntqalet. Punt li jorbot fil-fatt dan id-dossier partikolari ma' diskussjonijiet attwali fuq il-ħażna tad-dejta tal-konsumaturi u kumpaniji Ewropej għaliex għalkemm huwa ċar li s-sigurtà tan-networks hija biċċa xogħol għal kull operatur individwali, F'dan id-dossier is-sitwazzjoni hija li ovvjament irridu nassiguraw li l-operaturi fil ġejjini jtejbu is-sigurtà tan-networks tagħhom stess u huma jridu jkunu jistgħu jkunu ċerti li id-dejta li tingħata lill-amministrazzjoni pubblika ma jsirx abbuż minnha. U għalhekk fl-artiklu 6 aħna qedna mod ċar u dinja xi ħaġa li forsi tista' toħloq problemi f'ċertu stati membri għalhekk qed insemmilkom hemmhekk qedna li għanna bżon approċ fuq tlet binarji hemm is-servizzi sigriti li rridu nħallhom barra x'ħadd ma jkun jaf eżatt x'qed jagħmlu, iżda hemm żewġ aspetti oħra l-awtoritajiet ta' prosekuzzjoni li rridu jittrattaw propju ċiberkriminalità u anka eh, tielet istituzzjoni li hija waħda ċivili li għandha titwaqqaf l-istati membri u din tħares lejn il-perspettiva tal-konfidenzjalità mal-operaturi ekonomiċi u teżamina il-perikli u il-riski u dawn kif nistgħu niġġilduhom. Fl-opinjoni tiegħi, konfużjoni bejn dik l-entità u entitajiet oħra tal-istat mhijiex ta' għajnuna. U jista' jkun l-istati membri qegħdin ħadmu l-affarijiet b'dan il-mod illum il-ġurnata il mod illum il ġurnata ikollhom problema biex implementaw id-direttiva. Iżda jiena naħseb nista' serraħ fuq il-membri kollha ta' din il-Kamra għaliex irrid ikun hemm distak bejn il-servizzi segreti, il-servizzi eh, pubbliċi u dawk ċivili. U jiena nittama li kulħadd ikun jista' jappoġġa artiklu 6. Iżda jena naħseb li kulħadd jaqbel li il-votazzjoni tista' tsir eh, bil-ħeffan ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna għal ħidma tajak fuq dan il-rapport biex nikkonferma li aħna ħankunu qegħdin nivvotaw il-ħamis Iġviri ġimgħa diħla din hija ġurnata importanti għal ħafna minn dawn, eh, ġurnata ta' votazzjoni importanti. Għalhekk nixtieq nirringrazzjakom il-koll. Issa ħanaddi rapport tiegħi stess l-opinjoni għal dan il-kumitat fuq il-proposta minnaħat għal kummissjoni fuq riformi għal pakket ta' telekomunikazzjonijiet li ġi ippreżentat bħala ċaġa li tafetu l-kontinent kollu, e, palissa qed naġru ftit fuq l-iskeda tagħna, rrid niċċekkja min ħajkun preżenti. Is-Sinjur Tun ħat irrappreżenta l-Sinjura Bastos, ma nafx jekk is-Sinjura Vanjux ħatkun preżenti, ġejja jew le? Is-Sur Kreutzmann? X'namlu nieħdu ħames minuti mela nippermettu lin-nies li jaslu? Is-Sur Engstrom jidher li wkoll ma ġiex għalkemm kien fil laqgħa ta' Shadows. Għalhekk niproponi nieħdu Eh, waqfa qasira jekk tridu eh, tieħdu kafe mill-magna verament teknoloġika li sibu barra. Umbagħad nerġgħu nibdew fl-10 u nofs.

Uh, um, Signori, naħseb li jissanna l-kulħat, għalek nistaw nerġaw nibdew la kunna bil għal So, can we make a start? I saw Mr. Engstrom is here.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 Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li kontribwew bl-idea tagħhom sabiex inkun nistgħu intejbu il-proposta tal-Kummissjoni u rapport tiegħi. Bħalma tafu aħna kellna 300 emenda addizzjonali u sabiex naġġornakom dwar fejn insab issa fil-proċess Grazzi ħafna l-ħidma verament eh, ibsa tal-segretarjat tagħna li ħadem waqt il-waqfa tal-minit li e, grazzi ħidma tagħhom ħriġna 12 eh, tnax il-emenda ta' kompromess. Tnax l-emenda, la bozz ta' emenda fuq l-elementi ta' drittijiet tal-konsumaturi. Aħna fuq dan ifukajna oriġinarjament u kemm biex natikom eh, aġġornament għal dawk li forsi diħlin id diskussjoni issa, forsi tiftakru li aħna qbilna fil-gruppi politiċi kollha li imbidlu dura tal-proposta tal-Kummissjoni b'tali mod li nintroduċu it-titib tana għal dawn id-drittijiet tal-konsumaturi bħala emendi għal eh, direttiva eżistenti dwar id-dritti ta' konsumaturi fi servizzi. U din hija xi ħaġa li intlaqat verament tajjeb, naħseb intlaqat tajjeb anke mill-partijiet interessati kollha. U jiena nittama li Anthony Willen nissa huwa eh, qed jaċċetta dan l-approċċ għax jiena dejjem aktar konvint li din hija direzzjoni li dun nimxu fiha. Issa x'għamilna fil-emendi ta' u hawnhekk provajna indaħlu ċertu emendi ta' kompromess eh, li forsi huma naqra twal, provajna ninkludu kemm stajna punti li jena ħassejt li ħajtejbu il-proposta. Jiena maċċettajċ l-idejat kollha tal-kollegi, iżda aħna kellna diskussjoni ta' satej kostruttiva ħafna aħna eh, dorna il-kompromessi kollha fid-dettal. U nista' inħabbar issa li ħajkun hemm it-tieni verżjoni tal-kompromessi u din il-verżjoni nippubblikawa u noħorġuha il-ġimgħa id-dieħla. U din ħattaħħal bażikament it-tibdiliet li jiena bilt li jisiru flimkien ma' shadows il-bira. Jien mhux qed nipproponi eh, dalodu għax sakemm il-kollegi imma forsi jixtuqu jgħidu xi ħaġa fuq il-kontenuti ma ħan indika biss xfija qabel ma nidħol għad-dettal. Jiena nixtieq ngħid li il-kollegi kollha li prezentaw emendi qed nara Signora Verheil, Signora Tull, Signora Verrangan u Sur Arias, daw kollha għamlu ċertu proposti għal emendi. Intom il-koll kelkom kopji tal-kompromess, stajtu e, taraw dan kollu, u jina ħara ħarist lejn numru ta' emendi ta'kom u koll. Għalek jekk jina nitkellem fuq xi punti ta' dettal, Din qed timxi fuq l-istruttura ta' ristrutturar tal-proposta. Mela, l-ewwel nett, aħna għandna xi rekwiżiti addizzjonali għall informazzjoni dwar l-obbligi prekontrattwali li regolaturi nazzjonali għandhom japplikawhom fis-swieq tagħhom stess Jiena naħseb li bażikament it-tibdiliet huma aċċettati minn kulħadd. Hemm ċertu dettalji dwar dwar it-tamir ta' terminals u l-adattamentu kif dan irrit jista' irrid jiġi maneġġat u eh, min irid iħallas għall-ispejjeż din hija xi ħaġa li rrid tiġi ċarata fi premessa. Issa hemm kwistjoni importanti li hija waħda li rridu neżaminawha fil-kuntest tal-ħidma tagħna fuq il-dritti tal-bniedem mod aktar eh, wiesa fuq l-armonizzazzjoni ta' rimedji jekk wieħed ma jwettaqx il-kuntratt mal-konsumatur. U dan huwa punt li tqajjem b'mod partikolari minn eh, Christian Instrom imma anka minn gruppi oħra. Nitkellmu fuq il-possibilità li il-konsumaturi e, iwaqfu kuntratt jekk il-prestazzjoni, jekk is-servizz li jkun qed jingħata ma tikkonformax mal-aspettattivi La għal dik li hija kemm wieħed jista' jserraħ fuqha, eh, il-veloċità, eċetera. U jiena naħseb li eh, nistgħu nagħmlu eh, nirranġaw xert affarijiet hawnhekk forsi il-veloċitajiet ikunu aktar trasparenti. Jiena naħseb iżda li ħajkun naqra diffiċli li napplikaw ċertu eh, rimedji armonizzati, partikolarment tal-telekomunikazzjonijiet, imma jina qed li ħanħares leha u qed nieħdu parir legali għax din hija kwistjoni komplessa dwar ir-rabta bejn din il-proposta u id-direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi. Jienet niproponi li namlu naqrizziet e, tibdiliet detaljati wara il-laqa ta' Shadows, mod partikolari anka dwar id-deskrizzjoni tal-speeds, tal-veloċitajiet, tal-kontratti, din hija ħaġa tidher fil-informazzjoni ta' qabel ma wieħed jiffirma il-kuntratt kif ukoll informazzjoni kontinwa dwar aċċess u servizzi tal-internet. U jina naħseb li kienem kważi eh, eh, proposti ġodda eh, fuq definizzjoni tal-veloċitajiet daqs kem kienem nist edin jiprezentaw il-proposti. Iżda, il-formulazzjoni essenzjali li aħna qbilna fuqa pala kompromess kienet li najdu li għal links ta' data fissi emmek irridu nħarsu najdu il-veloċitajiet li huma normalment disponibbli kif ukoll il-minimi u l-massimu tal-veloċità tad-download meta mqabla mal-network ma wireless um, u il-network il-veloċitajiet tal-Wi-Fi fil-residenzi tal-konsumaturi. Ġviri din xi ħaġa tkun marbuta mal-veloċitajiet u interessati naraw ukoll. Aħna kellna diskussjonijiet importanti dwar il-bundled services, il-pakketti li jenataw. Din hija ħaġa importanti li ħarisna leja wkoll għaliex palma qedna u jina ċert li għantin Wilen ħaj konferma dan. Id-direttiva universali ta' drittijiet applika għas servizzi ta' komunikazzjoni u mhux għat televiżjoni u e, servizzi oħra tal-medja. Għalhekk meta jkollna dawn il-pakketti fejn Parti mill kuntrat involvi il-komunikazzjoni elettronika u il- eh, l-abbonat irrit waqqaf dek l-abbonament, xiġri jekk dan huwa parti minn eh, servizz qed jiġi offrut bħala pakkett. Jiena ma naħsibx li fil-fatt ikun possibbli li nintroduċu xiftit mill-proposti għal bidla tal-kontrat li japplikaw għal komunikazzjonijiet elettroniċi. U jina naf li ċertu kollegi li jixtiequ jagħmlu din introduzzjoni għalhekk din hija xi ħaġa ħan eżaminawha aktar fid-dettall. Jekk għandni wili nixtieq kumment aktar fid dettal fuq dan, jew jekk jixtieq jagħti xi parir legali fuq dan jista' jagħmel dan wara. Għax din hija xi ħaġa importanti. Fuq il-kontroll tal-konsum Għawek naħseb li għanna bil ġenerali fuq dan hemm xi punti dettaljati Jina bazikament naqbel naċċettaw il-pakketti kollha minant ir-rapporters fuq is-servizzi ta' emerġenza, iġbiri 112 eh, dispożizzjoni li ma kienux fil-proposta oriġinali, iżda ħadna l-opportunità li kellna u dan huwa benefiċċju ieħor tal-approċċ tiegħi tal-fatt li aħna nistgħu niftħu kwistjonijiet eh, dwar servizzi ta' emerġenza u l-wieħed u U jiena fil-fatt et l-Sinjura Venjol ħasbet li forsi jina dajjef ċiftit mill-proposti taħħa tila erġa zamenom u mbagħad naraw ir-riżultati dal-waqt. Jina tlabta wkoll sabiex tiċċara il-proposta il-ġdida tagħha fuq l-artiklu 26a fuq servizz bil-kontra tal-112. Jina mod ġenerali nista' naqbel iżda nixtieq nkun naf aktar fuq il-proposta għalhekk nixtieq nitloba li tintroduċi għal kulħadd li li li xadu sabiex naraw jekk fil-fatt għawx qbil. Fl-ħarnet fuq il-facilitazzjoni tal-bidla tal-fornitur, jiena personalment inħoss li m'għandniex nikkumplikaw l-affarijiet imma għandna niddelegaw ċertu aspetti iżda irrid ngħid li qabżuni eh, l-kollegi l-oħra ma jaqblux u għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn nkunu aktar preskrittivi hawnhekk billi impoġġu il-fornitur eh, li jkun hemm il-bdil leh biex imexxi u il-proċess. U b'dan il-mod inkunu nistgħu nerġgħu ndaħlu il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Mela dik hija l-pożizzjoni tagħna fuq dan kollu. Jiena nittama li l-kollegi ħossu li jiena trattajt il-lamendi tagħhom bl-aħjar mod u nixtieq nagħlaq billi ngħid u nitkellem dwar it-tieni element ewlieni tal-proposta tagħna. Iġifieri fuq l-element li aħna żammejna u li issa għanna regolament fukat fuq eh, l-aċċess miftuħ għall-internet u dan huwa l-aħjar approċ. Jina favur li konna regolament bħal dan għaliex jina naħseb li għanna bżon ta' ċertu ċarezza li hija indirizzata lejn l-istati membri sabiex nassiguraw li għanna eh, għafas legali konsistenti fl-Unjoni Ewropea. Hemm numru żgħir ta' klawżoli li huwa huma involuti f'dan ir-regolament ta' aċċess miftuħ għall-internet. Jina kelli ħafna emendi dettaljati li ġew proposti lili fuq dan il-lingwaġġ, aħna eżaminajn fid-dettal, u għalhekk il-shadows ħajkunu edin u kull min prezenta emenda ħajkunu edin jirċivu proposti minn għand il-ġimgħa d-dieħla. U aħna għandna l-intenzjoni dawn għom eh, fl addizjonali ta' shadows em, nar l-erba wara nofsinar. E, il-ħin fil-fat ġi post-post ħalli nkun nista' nagħmel il-konferenza stampa ma' Sur Banjar fit-tlieta, ma aħna niddiskutu dan kollu hemmhekk, ikolkom l-opportunità li emmek. Mux Mhux ħanoqgħod tħol fid-dettall, ma nispjega l-approċċ. Kien hemm dokument ta' għajnuna kbira minn Berek li ġi infassan mir-regolatur Franċiż jekk minix sejjer żball li qed imexxi fuq dan dwar ideat u emendi U jena naħseb li din għanda eh, pariri tajbin ħafna. U ħafna mis shadows eh, diġa rawa. Jek ma tkomx kopja, itolbu li Sinjura Hart għal kopja, mbat nibatu ilkom. Fl-opinjoni tiegħi, l kwistjoni hawnhekk hija li konna leġislazzjoni li hija ċara, mhux ambigwa, u tati għaffas legali ċert li fiħdan nkunu nistgħu nimxu il-qoddiema bażi ta' dan. Għalhekk jiena kont sever ħafna fuq ċertu kunċetti li ħni naħseb li ma kienu ċari biex wieħed jifimhom. Per eżempju, il-best effort internet li jena naf li provajtu t-konvinċuni qabel li dan huwa kunċett importanti ma jena minix konvint li dan huwa kunċett ċar bizzejt biex jiġi inkluż hawnhekk għana ħarisna u kol b'attenzjoni lejn xinuma is servizzi speċjalizzati, xinuma l-element u l-karatteristiċi ewlenin li jiddifferenzjaw eh, servizz Eh, speċjalizzat minn servizzi usa tal-internet, jina fl-opinjoni tiegħi huwa essenzjali li aħna il-koll eh, nadottaw approċ forensiku kważi kważi hawnhekk biex ngħidu x'inhuma l-karatteristiċi ewlenin u ma nħawdux il-kwistjoni billi indaħlu eh, sforzi addizzjonali għaliex inti la darba tistabilixxi il definizzjonijiet ċari dwar servizzi tal-aċċess tal-internet u servizzi speċjalizzati hemmhekk imbagħad kun tista' titratta u tara kif tista' tagħmel ġestjoni tal-konflitt potenzjali bejniethom u kif tista titratta il-kwistjoni ta' eh, imġiba diskriminatorja. U nixtieq fakarkom li id-direttiva eżistenti ta' servizzi u drittijiet tal-utenti diġa għanda dawn it-tip ta' regolamenti u diħa jiġu trasposti għad direttiva. Ġviri aħna diġa għanna approċ li qed jiġi applikat. U jina naħseb li nistaw najdu li kienem ċertu suċċess, ġviri għajom men bidlu xaħġa li diġa edha tintuża sissa. Ġviri wara li xejna dawn id-definizzjonijiet ċari huwa ċar xirridu namlu biex il-forniment ta' servizzi speċjalizzati ma jistawx ikunu għad degradazzjoni materjali ta' e, servizz ewlieni ta' aċċess tal-internet. Iġvi dawn ma kollha punti raħat ħatarawhom u fl-aħarnet punt prattiku. Intom tafu li fuq artiklu 23 paragraf 5 din hija eh, kwistjoni ta' kompetenza esklusiva ta' Sinjora De Castillo u il-Kumitat tal-Industrija, ġifieri bħalissa mhux ħalis nipproponi xej, ħanara x'ħaj joħroġ mid-diskussjoni ta' Sinjora De Castillo u mbagħad niddiskuti magħkom. Għaliex jekk il-Kumitat tal-Industrija għandhom il-kontroll ġenerali u aħna kuntenti bl-approċ tagħhom jiena ma naħsibx li għandna bżonn qod naħlu ħin aħna fuq din il-kwistjoni. Jiġifieri dan huwa l approċċ tiegħi, dak, dak, dak kienet l-informazzjoni fuq l approċċ Skużawni jekk l-introduzzjoni tiegħi hija twila, eh, imma għamilna ħafna progress u nixtieq nistieden lil-shadows u anka ħattijħor li prezenta xi emendi sabiex jagħtu il-kontribazzjoni tagħhom. Ħan sidin il sinjura Tun biex titkellem fissem is-Sinjura Bastos. Grazzi ħafna. Jina naqbel ma dak kollu li battitilkom Sinjura Bastos u qalet li sfortunatament minħabba l-fatt li jina nrid natendi il-smieħ pubbliku fuq il- l-aspetti soċjali u ta' impjiegi fil-pajizi tal-zona euro ma nistax nattendi din laqa. Mela l-ewwel qed nixtieq nenfasizza l-kwalità għolja tal-opinjoni la bozza opinjoni li bija il-PPE jaqbel. Aħna naqblu ma l-approċ li qed jiġi propost mir rapporter fuq it-tisħiħ ta' drittijiet tal-konsumaturi, Ġifieri li dan it-tip ta' tisħiħ jitwettaq mod aħjar jekk aħna nemendaw id-direttiva fuq servizzi universali, jiġifieri nirrifjutaw l-approċċ tal-Kummissjoni li jkun hemm armonizzazzjoni fil-forma ta', ta regolament. Jina nemmen li hemm konsens fuq dan is-suġġett. Iżda minkejja l-fatt li aħna naqblu b'mod ġenerali mal-approċċ eh, tal-rapporter, tlet mit emenda li ġew preżentata, inkluż 18 naħa tiegħi bħala shadow biex nikkontribwixxu għat-titjib tal-opin tal-abbozz tal-opinjoni. Minn-naħa l-oħra, aħna prezentajna emendi tekniċi li jihdu jisiltu elementi eh, mill-servizzi, mid-direttiva dwar servizzi universali. Issa fuq dan il-punt, hemm treħija parzjali jew sħiħa ta' ċertu premessi u artikli u la darba ir-regoli li nsibu fil-regolament jiġu trasferiti għad-direttiva ta' servizzi universali, mem lebda bżonn li nżommu il-premessi fuq dan ir-regolament li huma marbuta ma' drittijiet tal-konsumaturi. Minnaħa l-oħra, aħna ippreżentajna emendi sabiex intejbu il-proposta inizjali. Issa dwar paragrafu 3 ta' artiklu 21 aħna ma naqblux mal-opinjoni tar rapporter li inneħħu l-artiklu kollu kemmu l-emenda tijaj numru 147 ma tneħħix referenzi dwar il-nuqqas ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità u residenza, il-ħelsin ta' dispożizzjoni ta' servizzi u il-libertà tal-istabiliment. Iġbir kien li dawn huma koperti mit-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għanna nħossu li referenza għal dawn il-prinċipi għanda tinżam. Għat muwa zejjet jekk insaħħuhom, għanna qbilna li it-twaqif ta' mekkanizmu li jirregola il-konsum, anzi, għanna naqblu mal-mekkanizmu Aħna naqblu ma' twaqif ta' mekkanizmu li jirregola il-konsum jekk dan ikun disponibli e, b'xej għal konsumaturi. Issa dwar li wieħed jaqleb in-numru, dan il-proċess għandu jsir fi żmien ġurnata waħda. Fid-dawl ta' l-iskeda stretta li għanna, il-rapporter diġa prezenta il-12 l-emenda ta' kompromess tiegħu fuq l-artikli li għandhom xaqsum mal ħarsien tal-konsumaturi għal darboħra nixtieq nenfasizza il-kwalità ta' dawn il-proposti. Il-laqa ta' Shadow Rapporters saret fis seba ta' jannar biex tiddiskuti l-emendi ta' kompromess u fil-fatt il-ħakna kompromess eh, konsens eh, eh, wiesa. Issa t-nistennew bil-ħerqa naraw l-emendi ta' kompromess ta' rapporter fuq suġġetti li fadal, iżda rridu nżommu f'moħna il-kooperazzjoni eżistenti bejn il-partijiet kollha u b'dan il-mod jena naħseb li faċilment nilħu ftejn fuq il-kwistjoni li għadhom pendenti. Biex nagħlaq jiena nixtieq nassigura lir rapporter li il-PPE huma lesti kollaboraw biex jiksbu opinjoni li tħares il-konsumaturi tikkontribwixxi għal eh, għatwetti tajjeb tassu Ewropew dwar il-komunikazzjonijiet. Grazzi ħafna. Sur Kreuzmann mu miexa mu eh, għanna sur Engstrom eh, huwa l-uniku xandaw li baqa. sur Engstrom mela. Grazzi. Jiena nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal xogħol eċellenti kostruttiv fil-qata shadows li kena l-aħħar darba kien kostruttiv ħafna u kif qalet is-sinjura Bastos eh, bis-sinjura Turm aħna Eddin, qrib ħafna lejn konsens fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. Hija ħaġa ċellenti u jiena naturalment inħares il-qudiem illi konna diskussjoni fuq il-kwestjoni tan-neutralità għax dak li interessani l-iktar l-tħassib l-ikbar tħassib tiegħi huwa illi rridu niżguraw illi din ma sirx eh, Trojan Horse biex timmina l-aħħar eh, ftejim. L-internet eh, huwa l-iktar fattur importanti għal kull kumpanija li trid tagħmel negozji fl-Ewropa hija essenzjali għal dastant iridu niżguraw verament illi, illi niproteġġu l-internet biex niproteġġu il-suq u l-ekonomija Ewropea. Grazie. Nittama li mustan id dizappuntak, imma jena eh, naħseb se konna diskussjoni uh, diskussjoni pittost uh, eh, imqajma. E signora Ferher, nirringrazzi għal rapportera ċellenti tijaw nil-għaw kol l-approċ baziku li ġi użat et nsaħħu l-proposta tal-Kummissjoni minnaħa wahda u minnaħa l-oħra edin konċentraw fu strutturi tajba eżistenti. Fu dak li għandu xaqsam għal protezzjoni tal-konsumaturi, hemm punt li nixtieq nagħmel mistoqsija fu u eh, rapporter għabbażi tal-kompromess li huwa prepara għawnek għaw fixed data links li huma għad dispożizzjon normalment Però nitkellmu anki fuq ritmi ta' downloading, eh, ta' kwota ta' downloading minimi. Dana xi ifisser normalment. Ifisser e, e, e, nistaw ninżlu taħt din dan il-livell minimu hemm medja ta' valuri li qed jiġu eh, qed jiġu mniżla, allura x'inhuma ir-referenzi għal rata ta' downloading ta' veloċità e medja hawnhekk irridu nkunu nafu x'inhi l-kapaċità reali tal-network. Tal biex ma namlux pubbliċità zejda u natu illużjonijiet lill-utenti u lill-konsumaturi. Ridu najdu x'inhuma disponibilitajiet minimi u ridu mbat niżviluppaw in-network dejjem iktar biex l-operaturi ta' telekomunikazzjoni wara kollox għandhom kontratti mal-klijenti tagħhom u għandhom jużaw l-infrastruttura biex jiggarantixxu servizzi dana dan hija l-iktar ħaġa importanti fl-emenda tiegħi. Normally available. Nistgħu ngħiduha b'mod iktar konkret hekk jogħġobkom it-tieni e, punt jiena naqbel ma' l-kollega Engstrom. Naħseb li dan l aspettu importanti jekk irridu verament nagħmlu b'mod illi e servizzi speċjalizzati eżistu, e servizzi bi kwalità speċifika, jekk irridu illi għandu jkonna definizjoni ċara fuq il-neutralità ta' network. Eh, definizjoni ċara u mux li tqarra. Eh, Kienem emendi li ġew prezentati li forsi mumiex eh, kun kontra xulxin, pero hemm bżonn naslu għal emenda ta' kompromess li tik tiċċara id-definizzjoni ta' neutralità ta' network anki e, eh, xol ta' tas-sena tal-ġimgħa diħla ridun fil xol tal-sena tal ġimma diħla ridu niċċaraw e, din dan il-kunċett ma jfistirx li ridun naċċettaw kwasjasi ħaġa fuq l-internet. Ejqed eh, naħseb fuq il-pornografija ta' tfal, il-kontenuti illegali hemm eh, eh, hemm normi, hemm dispożizzjonijiet li prevedu intervenzjoni f'dan il-każijiet, eh, intervenzjoni fuq in-network. Forsi dawn id-dispożizzjonijiet f'dawn il-proposti jisiru invalidi. Allora se jkun possibbli nintervjenu b'sentenzi f'dawn il-każijiet bi strumenti legali hemm bżonn eh, inkunu nistgħu nintervjenu fuq in-netwerk meta jkun hemm każijiet ta' pornografija ta' tfal. U l-Parlament Ewropew minn dejjem saħa fuq dan il-punt għandu jkun possibbli verament illi dawn l-informazzjonijiet jiġu eliminati. Eh, mill-bidu net u għal din raġuni rridu nsibu definizjoni ċara li tirrispetta l-approċċi eh, eh normativi, eh, legali, ġuridiċi u dan u ridu rridu aħna nżommu f'moħna meta impreparaw eh, eh meta nipreparaw eh, emendi. Ejwa, iva, essa fisem tul. Jiena kontent li intkom taqblu fuq definizjonijiet u li għandhom ikunu ċari kemm jista' jkun. Eh, ma rridux nużaw klim li huma sbieħ ma nafux fissru. Jiena wkoll għamilt eh, proposti fuq eh, il-roaming search engines u kulħadd jaqbel li dinja waħda mill-prioritajiet tagħna. U dawn huma soluzzjonijiet li ċ-ċittadini qed jistennew bil-ħerqa. Iċ-ċittadini li aħna kollha nirrepreżentaw u għal daqstan sen nittama li aħna sen uh, Eh, se nieħdu ħsiebhom. Den il-phasing out tal-roaming internet search dina għanda tkun il-priorità tagħna. Ek mem ħadd iktar illi għamel iktar kummenti, nista inħalli il-mikrofonu lil wilan biex jikkommenta fuq dak li għal sissa. Grazzi, President. Jiena dispjaċini najt illi jena ma waqafx mizzimel, ma waqajċ mizzimel jiena u sejjer Damaskus u ma kienem nibda konversjoni. <laughs> Waqt li jena konġej mill eh, mill-jus li biex niġjaw fuq il-proposta tijak. Eh, jiena naturalment ħat nota tal- eh, pozizjoni ġenerali li wieħed jista' jara li teżisti fil-kumitat Ah, Naturalment ridu nevitaw eh, illi eh, nifissaw fuq l-istrumenti kwanto tali u ninsew il-għan ġenerali li għetni provaw li għetni miraw għalih. ċoħe li nizguraw li kon kondizjoni ġenwini u komuni ta' operativita għall-operaturi fl-Europa, kondizjonijiet verament ġenwini ta' konsum għal konsumaturi. Eh, ah, eh, il-preferenza tana biex nerġaw lura fuq dan l-an, nishtiq nikommenti nikommenta issa fuq xi punti li ġew għajma eh, fil-emendi ta' kompromess illi jiġejjin minn perspettiva diversa, però naħseb illi għata għanna l-istess għan. l għannet u mux se niprova namel komment testuali fuq e, e, e, il-kwantità ta' materjal li ċevejna, l-ewwel nishtiq nixtiequ nisħu illi ikun xikun l-istrument a forziori jekk l-istrument huwa dak li huwa preferit minn rapporter u anki forsi minn oħrajn fil komitat il-mezzi illi verament nistaw nilħu l-uniformità reali bil flessibilità bil-flessibilità neċessarja f'ċerti kazi, fuq din irridu nifukaw u nimmeditaw u niddeċidu. il komissjoni tilqa l-esperjenza illi testatati guidelines fuq kwistjonijiet tal-implementazzjoni, per eżempju biex nsibu eh, eh, eh riżultati komuni u naħseb li għatem ruol importanti eh, f'miżuri ta' implementazzjoni vinkolanti f'ċerti oqsma. Bla dubju, eh, nishtiq nilqa l-fat illi eh, jekk rajt so f'ħafna punti l elementi ta' kompromess qed jippruvaw jinkludu elementi sostanzjali eh, preesistenti fil-proposta dal-Kummissjoni, elementi illi ma ġewx prevesti inizjalment u naturalment aħna kontenti li se jkun hemm konsens fuqhom. Uh, u ħut minn dawn il-kwistjonijiet huma fil-fatt ta' min jiġu inklużi eh, f'dan l-eżerċizzju ta' armonizzazzjoni. Jiena nixtieq nilqa b'mod partikolari anki jekk inti diġà għat illi hemm kwistjonijiet li tridu jiġu diskussi fuq il-kwistjoni tal-bundling ma' servizzi non ICF hemm kwistjonijiet illi iridu jiseħħu fuq il-possibilitajiet ta' terminazzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni pratikament hija illi id-dispożizzjonijiet elaborati ħafna ta' regoli eżistenti fuq il-contract termination fl-interess tal-konsumatur u fil-kompetizzjoni eh, jistaw fil-fatt jiġu frustrati mill-fatt illi il-bundling ta' nonni CS services Eh, se jissottomettu l-kontra ġenerali għal reġim differenti. U aħna dan lesti nidiskutu ma'kom fil-ġranet li ġejjin u fil-ġimat li ġejjin fuq. Fl-istess mod aħna kontenti wkoll naraw mm, sinjali ulterjuri fuq il-kwistjoni ġenerali tal-kontroll tal-konsum anki jekk jiena ħadd nota wkoll tal-talba ulterjuri ta' Senjura Bastos, anki fuq il-kwestjoni tal- eh, tal-periodu temporali għal biex isir li switching, aħna u koll nilqaw eh, il-sinjal illi il-provider eh, illi gwadanja huwa il- il min se jibbenefika minn dan l-switching Fuq il-kwistjoni tal-112, eh, illi nafu li huwa aspett tar-reġim attuali illi iwassal għal diffikultajiet eh, fil-implementazzjoni, aħna naturalment nilqaw l-interess ġenerali tal-Kumitat illi e, e, e, dejjem eh, prezenti f'din il-kwistjoni. Naħseb li jintkom tifmu li aħna ma tantx naqblu ma proċedura illi aħna eh, provajna dejjem nifukaw fuq kwistjonijiet illi eh, dejjem provajna namlu biex jisaxħu is-suq intern aħna maħniex kontenti li nespandu l-footprint tal-proposta tagħna speċjalment mingħajr il-benefiċċju ta' evalwazzjoni ta' impatt. Konxu jina mill-kritika illi kienem, però eh, ġieti prezentata b'rispett eh, totali tal mizuri kolla. illi prezentajna fuq il-kwistjoni tal-servizzi eh, speċjalizzati u internet miftuħ kif inti għat, sur President għatantkom ftit ġranet ma' shadows biex toħolġu eh, emendi ta' kompromess, għal se nitkellem fil-qosor. Naturalment aħna naqblu miegħek fuq il-bżonn li kunem l-iktar termini ċari possibbli fuq dawn il-kwistjonijiet kontenzjużi. Aħna qegħdin eh, mal-kollegi eh, qegħdin inkomplu l-kollaborazzjoni mal-makom e, e, biex e, ikonem bżon biex namlu abbozz neċessarju. Nishtiq nfakkar u wkoll li forsi diġa semmejt illi il riċerka tal-ċarezza m'għandix Eh, taqbadna f'konċetti illi jistaw jiġu superati bl-izviluppi, anki jek jista' jwassal għal eh, ċerti frustrazzjoniet fil-prattika mhux kollox huwa naqqax fil-ġebel eh, imma dan l-aħjar approċċ u e, approċċ flessibbli illi għandu jiġi adottat. Jina fimt l-istess Eh, messaċ minna ħatijak meta rridu nifukaw fuq karatteristiċi eh, importanti ta' ċerti konċetti u nħarżu l-qoddim biex nikolaboraw ma'kom minnum il-qoddim. Grazzi. Grazzi ta' risposta kostruttiva, anke kadni ma, po, ma perswadejte fuq il-benefiċċji tal-approċ tagħna għal konsumaturi. Għax jiena nixtieq nikkommenta illi anki jekk dawn il-emendi jidru eh, ta' sustanza fil-bidit, eh, eh, il bidlit kienu diġa eżistenti fil-proposta oriġinali, kienet diġa eżisti fil-direttiva ta' drittijiet tal-utenti tal-2009 Eh, per eżempju fuq eh, switching eh, il-veloċità ta' switching kienu ġa inklużi fil-proposta u aħna fil-komitat tagħna eh, saħħaħnija jiena ma naħsibx li ma naqblux fil-bżonn li nejnu l-konsumaturi aħna iktar mħasbin fuq il-fatt li il-kontinuazzjoni fit tre li diġa ġiet un komplu namlu pressjoni sostenuta fuq il-regolamentaturi un komplu namlu dan il-xol fuq direttiva flok ma nimproponu regolament ġdijt. eh, b'armonizzazzjoni il tista anki tkun negativa. U dan miex tri li għanna nieħdu u dispeċi li għanna ġan repetija di aħna għanna noqqas taftajn fondamentali fuq da u qed nara illi hemm determinazzjoni ċara mill-Parlament li nimxu f'din id-direzzjoni u ma naħsibx illi sembidlu l-pożizzjoni tagħna. E, naħseb illi eh, sen komplu eh, eh, il-kommissjoni se, tibqa sipruħa f'din is-sitwazzjoni fejn l-avvenimenti se jimxu kontra taħħa. Jiena nistaw però niskambja opinjonijiet fuq l-interazzjoni ta' dan ir-regolament ma' regolament bundle anki fuq il-kontratti li aħna l-esti anki naqsmu l-opinjoni tagħna eh, ma'kom. Nixtieq nirrispondi anki għal xie kommenti li għamlu l-kollegi, l għornet jena kontent. il illi jintkom ukoll indikajtu l-importanza ta' din il-kwistjoni fu il-neutralità teknoloġika fuq dak li għandu x'jaqsam mal-Open Internet Access Regulations minnaħal oħra li konna regolament separat e, e, se jgħinna biex nifukaw fuq din kwestjoni. Risposta ta' a signora Van Hensel jena ma naqbilx maħħa jiddispieċini najta xaħna jek ninkludu l-punti kollha li ġew prezentati. E, se nispiċċaw b'definizjoni li se tkun iktar komplessa u diffiċli li wieħed jifimha u mhux ċerta nerġa namel il-punt li għamilt l-ewwel, irridu morru fitre l-opposta. E, unkunu kem jista' jkun preċizi Il-net neutrality bħala konċett mux faċli tiddefinih għax ħafna nies ma jaqblux u m'għandhomx l-istess idea fuq dak li verament tfisser. Il-regolament għandu eh, jitratta eh, kwestjonijiet ta' net neutrality u kif se namluħ dak aħna ma nafrux laqqas tfisser dan il-kunċett. Eh, irridu natu gwida għal regolamentaturi nazjonali biex nizguraw li fi regolamenti nazjonali tagħhom ma jintroduċux kunċetti ulterjuri li se jkomplikaw il-kwestjonijiet ta' telekomunikazzjoni u eh, investituri eh, fl-Europa eh, u naqbel fuq dan mal-Komissjoni għal daqstant ħarsu lejn id dokumenti li għawut li ħafna u u ħarsu lejn l-idea b-simpatija minix zguri li se tkunu uh, universalment favorevoli. Uh, Imma kolma nistaw nistgħu nżidu, kwalsiasi ħaġa li aħna nżidu għal definizzjoni għandu jkollha valur fil-gwida li nistgħu natu għal regolamentaturi u il-prinċipi għandhom dan l-approċċi bażat fuq il-prinċipi u dan huwa importanti ħafna eh, biex jagħtuna indikazzjoni fuq kif għandna nimxu qudiem. E, eh, il ġimadi ħanna nistaw nkomplu eh, nitkellmu fuq da. Eh, il-punti speċifiċi, signora Bastos, il-punti tiegħek kollha ġa tkellimna fuqhom fuq il-kwistjoni tal-speed eh, measurements tal-kejl tal-veloċità. Din hija kwistjoni diffiċli għax irridu nkun nagħmlu ekonomija fil-formulazzjoni kemm nista' jkun nishtiq nixbidlek l-attenzjoni għal l-emendi ta' kompromess fil pagġna 17. Għax hemmhekk tara illi fil-klawżola ġdida 3A qed titlob wara konsultazzjoni ma' l-stakeholders illi għandhom ikun hemm guidelines ġenerali għal għal tkejl tal tal tal tal tal veloċità u dawn għandhom jiġu pubblikati u anki possibilment mekanizmi ta' ċertifikazzjoni ta' kwalità. U dan huwa l-uniku mod li nistgħu nagħmluh, ma nistgħux nintroduċu il-medji dettaljati hawnhekk u laqas nistgħu nagħtu annes għaliex dan se jitbiddel eh, kontinwament, speċjalment fil-internet mobile. Eh, din hija kwistjoni komplessa ħafna mħabba il varjazzjoni, kondizjonijiet tal-utenti, organizzazzjoni eh, fejn eh, huwa bazat il-ċittadin il, eh, jekk hemmx avvenimenti importanti bħal l-aħħar ta' sena fejn kulħadd jibgħat messaġġi ta' auguri. Hemm bżonn nagħtu bażi ċara fuq da, però il-bażi il li wieħed Eh, eh, il-wieħed eh, x'tip ta' veloċità jista' jistenna normalment illi wieħed x'tirkostanzi normali jista' jkollu b'mod ġenerali u x'inija l-veloċità li wieħed jista' jistenna meta jkun hemm peak times. U dan huwa l-uniċi żewġ parametri li jistgħu jgħinu lil biex nifmu x'qed aħna nfissru b'dan din it-tip ta' rata ħafna eh, azzjonijiet eh, legali illi eh, li tiħdu kontra l-providers. U aħna propju dan, il-differenza bejn dak li jen fil publicità dak li jen fil-informazzjoni kontrattuali u f'dak li fil fat qed jiġi moti lil ċittadini. U dan kollu għandu jiġi e, e, ċar illi n-nies illi jifirmaw kontrat irrid kollom idea ċara ta' is-servizzi li se jkollhom e, fil fat Dan aħna koprejnieh meta għadna li definizjoni dettaljata nistgħu nagħmlu aktar tard jekk ikun hemm bżonn nistgħu anki nagħtu daqatajn lil recitals. Il-Kummissjoni kellha recital Eh, fir-regolament tagħhom u nistgħu nħarsu lejh dan biex naraw eh, u nistgħu anki dan nikludu fil-kompromess. Issa kemm m'hemmx iktar punti nirringrazzjakom kollha għal kontribuzzjonijiet għal eh, dan il-xogħol importanti se jkollna laqa oħra l-ġimgħa fuq il-xogħol tal-aċċess għall-internet u dina se nadottawa fl-aħħar ta' jannar fil-Komitat tal-Industria fil-27 ta' frar l-adozzjoni għalissa maħnix ma se jkonna diskussjoni pubblika fuq l-emendi eh, ta' kompromess, pero jekk dan jisir se jkun il-ġurnata qabel ma nivutaw, pero nittama li qabel eh, dikinar nkunu ġa l-estejna xol kollu. Grazzi ħafna, mela jistana għaddu għal-punt li mis illum illi huwa ir-rapport fuq Solvit. Um, is um... Il-rapport huwa ta' Sur Lokegard, Sur Lokegard hija hawn? Jo le. on his way from the airport. Jgħat fi triq lej mill-aeroport, għat jgħidu li servizzi. So he is due on us 11.20. Mela, suppost jiġi fi 11.20, issa 11.19 minuta, u għadu mhux hawn. Sorry, Mr. Lockegaard is gone missing. Skużawni, Sir Lockegaard għadu mhux preżenti magħna. Uh, can we talk to him on his, can we see where he is? I think. Tistaw taċċertaw fej qiegħed? Jek wasal xax jek ħajdu wisq naħseb ikonna temmu l-laqa u namlu dan il-punt darboħra. All right. I suggest we adjourn until 11.30. I'm sorry. Nissuġġerixxi li nieqfu saħda xonof, skużawni li qed nieqfu ta' sikwit imma jkun tajjeb kieku l-koordinaturi jiċċertaw li rapporters ikunu għaw fil-ħin jekk ikunu għedu li ħajġu hawnhekk fil-ħin. Inut li noqogħdu sejrin jekk kulħadd jagħmel l-isforz li jiġi imma l-persuna konċernata tkun nieqsa mill ma tkunx preżenti. Eh, Sur Lockegard mhux hawn, nieqfu għal 10 minuti sa nofs u jekk ma jkunx hawn naraw kif indirizzaw dan ir-rapport. Uh, right, uh, ladies and gentlemen. Uh, Tajjeb, sinjuri, nikompli l-President. Nishtiq nilqa l-rapporter li ġi minnu fih minn f'din il-laqa minn Taiwan, ġi direttament mill-aeroport biex jippreżentanna l-emendi fuq il-rapport tiegħu. Rapport ta' inizjattiva propja fuq Solvit għanna Sinjura Tun li ħat titkellem flok l-Onorevoli Hanslek, għanna Sinjura Abela li nil-qaħħa minn qalbi, il-Sinjura Rule prezenti u jiena sostitut għal Ashley Fox li huwa shadow għall icr U mbagħad kull min jixtieq jitkellem jistejħu l-mikrofonu. Nilqa l-Sinjura Gribben, Marie Gribben minn Digi Markt li kienet qed tattendi regolarment l-laqgħat tagħna u forsi tista' tina xi kummenti fuq dawn l-emendi. Nilqa' il-rapporter għalek biex itina l-opinjoni tiegħu fuq id-disaw 49 emenda li tresqu għar rapport tiegħu. Thank you, Chairman. Grazzi, President, is-sena tajba l kulħadd u kif qal il-President jiena jiddispjaċini li ġejt tard għal din il-laqam għadni ġej minn Taiwan minn esperjenza interessanti kolli ngħid u nikkonferma li Taiwan verament għandhom bżonn FTA kważi qed jitkarbonna għal FTA. Li kiku kienu eh, kiku kienu ċiniżi propja, kiku konna ntuwielhom, imma min jaf. Issa jiena rajt l-emendi kollha 49 emenda b'interess kbir, hemm numru żgħir ta' emendi u nħoss li huwa sinjal li l-approċċ tar-rapport tiegħi kien wieħed forsi daqsxejn radikali ma mhux daqshekk li ħala rowwix ta' kontra r-rapport. Jider li hemm konsens wiesa fuq il-messaġġ li nippreżentaw għal-Kommissjoni b'dan ir-rapport li kienet impressjoni tiegħi wkoll mill-konsiderazzjoni tal-abbozz rapport f'Diċembru fil-laqgħa li kellna dak iż-żmien. Ħadd nota wkoll ta' numru ta' emendi li jitlu f'xulxin, jiġifieri lest li naħdmu fuq it-tfassil ta' testi ta' kompromess kien hemm fost l-oħrajn li nrawmu l-kuxjenza, ir-rwol tal-negozji, l-skambju tal-aqwa prassi u suġġetti oħra. Biex inkomplu għaddejjem biex xogħol tagħna naħseb li għandna nżommu mal-iskadenza inizjali biex nivvotaw l-ewwel net fit-23 tax-xahar. Nissuġġerixxi li l-uffiċċju tiegħi qassam l-emendi ta' kompromess li shadows illum jew għada u mbagħad tistgħu tkopruhom sa nhar it-tlieta tal-ġimgħa d-dieħla. Jekk le nistabu konna u koll laqa bejn ix shadows u nisma menantkom jekk din idea tajba jew inkella nistaw naħdmu bilateralment bil-posta elettronika. Dak kollox minn ħatijaj għalissa nħares il-qoddim biex nisma l-kommenti ta'kom, grazzi. Uh, Mrs. Tun. Is-Sinjura Tun. Is-Sinjura Hanslik, mikrofon għal-kellim. Is-Sinjura Hanslik sfortunatament ma tistax tkun preżenti, iżda talbitni biex naqralkom dawn il-klim. Għan nitkellem bil-Pollak għax kitbit li l messaġġ bil-Pollak. Sinjura Hanslik hija tal-fema li solvit għandu jitqis bħala suċċess, bħala ġraja ta' suċċess. Huwa għodda tajba biex issolvi il-problemi iżda għadna ma ħtafniex il-potenzjal kollu tiegħu ħafna emendi tresqu u għandhom l-intenzjoni biex is-sistema ntejbuha xi ftit. Jiġifieri l-emendi sejrin fid-direzzjoni tajba biex jtejbu s-sistema. Biex intejbu s-sistema hemm bżonn jkun hemm iktar taħriġ għall impjegati u l-emendi ta' Sunjura Hanslik isemmu din iħtieġa ħtieġa biex intejbu solvit u biex nużaw il-potenzjal tiegħu. Biex namlu dan jiddependi ovvjament fuq il-livell ta' kwalifiki tal-impjegati, imma anke hemm bżonn ta' riżorsi umani aktar fiċ-ċentri solvit. Dawn huma neċessarji u dan ifisser li iktar riżorsi finanzjarja huma meħtieġa. Speċjalment investimenti finanzjali huma meħtieġa biex intejbu l-kooperazzjoni bejn iċ-ċentri ta' solvit. Signora Hanslik taqbel ma l-emendi li tkellmu f'din id-direzzjoni. Iktar informazzjoni għal ċittadini u għan negozji dwar il-possibiltajiet ta' solvit huma meħtieġa. Is-Sinjura Hanslik res emendi dwar dan, imma anke resqet emendi bħalma resqu MEPs oħrajn u bħalma mel il-rapporter stess, anke fuq politiki oħrajn, bħal per eżempju drittijiet soċjali, jew il-sistemi ta' sigurta soċjali fuq livell domestiku. Is-Sinjura Hanslik għandha dubji tagħha jekk għandix nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet f'dan ir-rapport partikolari. Hemm numru ta' emendi li huma simili ħafna għal dawk li tresqu mis-Sinjura Hanslik, bħal pereżempju l-emenda li għandha x'taqsam mal-iskambju tal-aqwa prassi, jew inkella dik li għandha x'taqsam mal-kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-ċentri ta' taħriġ jew inkella l-organizzazzjonijiet industrijali. Is-Sinjura Hanslik tappoġġa dawn l-emendi. Ovvjament, ċentri salvid diġà jamlu skambju tal-aqwa prassi, imma jekk nintensifikaw dawn l skambi ikun laħjar aħjar u biex namlu dan imżon taktar investimenti finanzjari. Is-Sinjura Hanslik tappoġġa wkoll emendi li għandhom x'jaqsmu ma' iktar aċċess għal solvit għal ċertu gruppi soċjali bħal pereżempju l-anzjani jew nies b'diżabilità. Is-Sinjura Hanslik tappoġġa l-rapporter fir-rigward il-monitoraġġ aktar mill-qrib tal- progress ta' solvit fil-qafas ta' semestru Ewropew. Kif għandu xaqsam mal-proposta li l-istati membri stess għandhom jistabilixxu skadenzi għal soluzzjoni ta' disgwidi. Biex namlu dan irridu niftakru li l-iskadenzi biex il-menti jiġu indirizzati fid-database japplikaw bl-istess mod għal kull ċentru solvit. Ġifiri diffiċli l-istati membri jintroduċu skadenzi differenti. Fir-rigward il-formalizzazzjoni ta' ċentri solvit, rridu nikkonsidraw l-vantaġġi kollha u l-iżvantaġġi kollha ta' soluzzjoni bħal din. Rridu nieħdu eh, post rekomendazzjoni bat legali ma da mhux bil-fors ħajtejjeb il-ħidma ta' Solvit. Wara kollox Solvit jaħdem tajjeb anke fis-setup informali ta' bħalissa. Is-Sinjura Hanslik tappoġġa b'mod ġenerali direzzjoni ġenerali li fihom mixin l-emendi u tixtieq tirringrazzja kulħadd tal-kooperazzjoni l-Ewrew. Grazzi. Grazzi, Sur President, u sena tajba li jilek u anke l-membri kollha ta' dan il-komitat. L-emendi li għanna u eh, fil-maġġoranza l-kbira tagħhom huma emendi li nilqahom għaliex ħafna minnhom u ma ta' kontribut kbiru jkomplu jisawru wkoll eh, blaħjar mod possibbli dak li qed jipproponi wkoll ir-rapporter. Eh, nemmen ukoll li f'dak kollu li nagħmlu f'dan id-dokument irridu nżommu f'moħħna li l-punt prinċipali għandu jibqa' kemm iċ-ċittadin u anke miegħu mbagħad ukoll in-negozju għaliex għandhom ikunu dawn eh, jafu eh, blodda eżistenti, blodda li teżisti jiġifieri, u li din tista' tintuża u tkun effettiva biex ukoll solvi l-problemi kemm iċ-ċittadin kif ukoll dawk fin-negozju għandhom id-dritt allura għal soluzzjoni ġusta fl-iqsar żmien possibbli permezz tal-mekkaniżmu u anke l-għodda li għandna f'idejna u allura bekk biss illi jħossuhom jistgħu jagħmlu użu mill-benefiċċji ta' suq intern. Forsi żewġ punti kruċjali li xtaqt illi insemmi il-kooperazzjoni u anke wkoll ir-riżorsi semmit qabel ukoll. U għalhekk f'dan ir-rigward illi ressaqt il quddiem bosta emendi, eh, għamilt dan biex jiġi żgurat li eh, kull portal bħalma huwa dak Solvit u anke Your Europe eh, ikunu aċċessibbli għal kulħadd inkluż ukoll u mhux lanqas kemm persuni b'diżabilità u anke wkoll anzjani. Inizjattiva oħra li qed niproponi għal dik li solvit ikun aktar eqreb lejn iċ-ċittadin u allura fejn possibbli dan għandu jinfresh fuq bażi lokali u reġjonali anke jekk il-kompetenza tibqa' waħda nazzjonali. Ġifieri il-kompetenza tibqa' waħda nazzjonali però tkun tista' tinfirex fuq bażi lokali u reġjonali eh, biex ikun aktar viċin iċ-ċittadin. Żewġ affarijiet oħra. E, kwistjonijiet li rrid inqajmu nindrizzja l-ewwel waħda hija dwar paragrafu 24 fejn l-awturi jippruvaw ineħħu parti mill-European Semester and Country Specific Recommendations on Single Market Governance. Nemmen li fil-fatt dan m'għandniex naċċettawha. It-tieni paragrafu e, Anzi, t-tina ħaġa, paragrafu 25 ta' draft report dwar il-fat li hemm bżonn inkejlu l-progress reali li qed isir permezz ta' Solvit u anke dwar is-sejħa għal liġi leġislattiva jekk hemm il-darba il-miri ma jitlaħqux. Naqbel ma' rapporterjan li għandna verament ninsistu illi verament ikollna kisbit reali, iżda nemmen ukoll li għandna nemmnu bisjeħ f'dan il-proġett informali u li huwa l-karatteristika prinċipali taċ ċentri Solvit. Dan huwa ċar mill-mod kif jaħdmu u joperaw iċ-ċentri anke jekk ħafna minnhom ikollhom jagħmlu forsi effort doppju u, u ekstra Qed ngħid għaliex iridu niftakru li diġà jeżistu mekkaniżmi u għodda oħra bħal pereżempju l-Alternative Dispute Resolution, jeżistu wkoll l-Online Dispute Resolution u allura qatt iridu naraw kif din l-għodda qed itħaddem. U għalhekk li qabel ma wieħed jikkunsidra prattiċi mekkaniżmi għodda Eh, oħrajn, eh, dispute resolutions oħrajn u liġijiet oħrajn u atti leġislattivi ġodda u għet għandu jikkonsidra kif qed jaħdmu mekkanizmi eżistenti u kif jistgħu implementati aħjar dawn fil-prattika. U allura tajab li nejtu koll li, eh, li kollok li kunu faslu li stati membri dwar effiċenza fis servizz solvit eh, hija dikija xaħġa li propju nappoġġaw u hija xaħġa tajba u li rridu nsostnuha inħares il-qoddim għal aktar kollaborazzjoni kemm ma' rapporter kif ukoll mal-komplement tal-shadow rapporters u dwar il-proposta li għamel il-rapporter tajjeb li jekk ikun hemm exchange ta' emails eh, post elettronika jekk hemm il-darba ikun hemm bil bejnietna. Jekk hemm il-darba ikun hemm bżonn ta' eh, mlaqa <laughs> nagħmluha wkoll. Grazzi. Uh, thank you very much. Mrs. Rula. Grazie. Signora Rule, Iva, naħseb li naqbel mal-kollega nistaw nkomplu naħdmu bilateralment bl-email jekk hemm bżonn, hemm bżonn ta' emendi u naħseb li l-emendi kienu qed jimxu fid-direzzjoni tajba. Nixtieq nagħmel punt fuq ċertu emendi, hemm ċertu emendi li mhumiex daqshekk qed jitkellmu fuq is-sugu tal-rapport, per eżempju l-amministrazzjoni pubblika mal-kooperazzjoni mal-kommissjoni, tħeġġiġ li kunem sistemi ta' sigurta soċjali fuq level nazzjonali. Ċertament dan mhux il-kompetu ta' Solvit fl-opinjoni tiegħi. U għalhekk tkun ħaġa tajba jekk aħna nevitaw li indaħlu kompeti ġodda sistema Solvit. Sistema qed ħabba twitċa biex tkun tista' tlaħħaq u tkampa mal-manijiet u mal-responsabiltajiet li għandha bħalissa għalek għalhekk għandna niffukaw fuq il-kompeti eżistenti u ninformaw li ċittadini tagħna dwar lan ta' sol. Is-Sinjura Hanslik et emenda fuq dan ir-rigward fl-emenda 19 fejn iffukat fuq il-ħtieġa li kunem responsabiltajiet u l-nin li jiġu koperti. Naħseb li kollox miexi fil-direzzjoni tajba u nistan appoġġo. Grazzi ħafna, jete President, grazzi Sinjura Rule. Fisem sur Ashley Fox nixtieq ngħid li Ashley jaqbel ħafna ma dawk li qalu il-kollegi li bosta mill-emendi qegħdin isaħħu id-direzzjoni li mexa leja il-rapporter u għalhekk huwa ċar li ħajkonna rapport tajjeb ħafna fl-aħħar mill-aħħar u naħseb li il-rapporter ħajitkellem dwar l-aspetti li jitkellmu dwar solvit u anke rappresentant tal-Kummissjoni. Is-Sur Fox identifika xinu ma l-ħassib li kellna il-punti ewlenin fostom rridu l nħeġġu estensjoni tal-ambitu ta' solvit fejn tasso aħna rridu niżguraw li solvit taqdi ir-rwol tagħha prinċipali, ġifieri li kollha riżorsi meħtieġa biex tagħmel dan ix-xogħol, l-riżorsi meħtieġa biex tagħmel dan ix-xogħol u mhux dan dan mhux dejjem ikun il-każ. hemm bżonn noqogħdu attenti u mhux inkomplu nitfgħu il piece biktar kompiti meta m'għandix il-possibilità li twettaq dan ix-xogħol xi kultant u li joħroġ xar minn dan ir-rapport huwa li nħeġġu l-istati membri biex jagħtu l-informazzjoni ewlenija ta' solvit biżejjed viżibilità u biżejjed riżorsi. Naħseb li din hija kwistjoni ewlenija li neħtieġu nindirizzaw u ma rridux indajfu dan il-punt. Hemm xi emendi li jimxu f'dan ir-rigward u għalhekk ħanaddi il-noti direttament tas Sur Fox naddijom li rapporter Lockegard minn flok noqot naqrom. Naħseb li rridu qoddu b'sebajnejn dwar punt partikolari u mhux nħedġu li ninkludu dawn il-punti bil-fors f'ċil kompromessi għax inkella ħajdaj t-test kif intqal qabel mill-kollegi. Naħseb li Solvit huwa servizz universali li jeħtieġ li jintuża minn kulħadd kull min ikun tikollu ikollu kuntatt mas-suq intern u mas-suq uniku. U nafu dan minn ma nitarax dettaljat li solvit bħalissa għandu grad oli ta' involviment tal-kwistjonijiet marbuta mal-rikonoxximent reċiproku ta' responsabiltajiet u tal-kwalifiki li hija waħda mir-responsabiltajiet tagħna u l-aċċess għal prodotti u servizzi u għas-swieq differenti li l-koll aħna interessati fihom. Għandastant naħseb li bħala mekanizmu biex jitkellmu maħna dawn in-nies u biex iħarsu lejn il-problemi, jekk inħarsu lejn il numru tal-problemi diġa' tintabaħx qed jiġri. Imma naħseb li jkollna din informazzjoni hija importanti u tajjeb li semmejta fir-rapport. Is-Sur Fox naħseb li ħajappoġġa d-direzzjoni li ddeċidejt li tieħu inti u grazzi tal-li fukajt fuq dawn l-osma. Tajjeb wisq? Hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Nistieden is-Sinjura Graben biex tikkommenta fuq l-emendi u tina kummenti fuq ir-rapport in ġenerali. Grazzi, Sur President, nixtieq nesprimi ringrazzjament lejn is-Sur Lokegard u l-membri l-oħra tal-Kumitat għall-appoġġ wiesa ta' Solvit kemm issa kif ukoll matul dawn l-aħħar snin. Nelqgħu ukoll rimarki kritiċi li inti inkludejt fir-rapport tiegħek dwar il-problemi perenni li hemm dwar ir rizorsi nieqsa solvit, problema ta' nuqqas ta' personal manken anke nuqqas ta' esperjenza jew taħriġ tal-impjegati eżistenti. Għalhekk nelqaw il-fatt li rapport jindirizza din il-kwistjoni u hemm ukoll emendi biex jisaxħu dan il-punt. Punt kritiku iħor għandu x'jaqsam ma' kif jiġu indirizzati l-każijiet ta' disgwidi tal-menti fil-każijiet f'solvit Nafu li l-każijiet tan-negozji ma tantx qed jersqu laqqas qrib solvit u diffiċli wkoll li anke jekk jaslu lej solvit diffiċli li Għalhekk dan il-kuntest nixtieq nirringrazzja lis sur Lockegard għal l-idejat kostruttivi ħafna li esprima matul il-laqat ta' brainstorming li kellna bejnietna komplejna nafsu fuq dawn il-punti, ħadna uħut minnhom u naħseb li hemm bżonn u aktar trasparenza dwar id-differenza li tassewem bejn kif jiġu indirizzat il-każijiet ta' negozji jew ta' ċittadini, għaliex il-każijiet ta' negozji xi kultant ikunu iktar komplessi, jinvolvu iktar interessi ekonomiċi u finanzjarja l-istati membri u għalhekk iktar diffiċli solvijom Naħsbu li l-akwa pass, l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba huwa li nesponu din id-differenza aktar milli huwa l-każ bħalissa. Għal daqstant naqblu illi il-rapport u l-emendi jimxu b'mod wiesa fl-istess direzzjoni li aħna nixtiequ li solfit jimxi fih. Hemm erba punti partikolari fl-emendi li jiena nixtieq noqgħod attenta u kawta għax hemm xi divergenzi bej dak li nasbu bħala laqwa approċċ għalina u dak li joħroġ mill-elementi. L-ewwel għandu x'jaqsam mal-viżibilità u kemm dan l-istrument joħroġ fil-pubbliku. Bħala qodda waħedha misser jaħdem dan l-istrument għax diffiċli li tispjega l-kompetu ta' solvit x'inhu Naħseb li jekk nipromovu l-pjantazzjoni Your Europe l-Ewropa tiegħek tkun aħjar. Bekk nkun nistgħu nuru n nies x'inhija t-triq li għandhom jirrikorru leha u jekk ikollhom problema bħala negozju m'għandhomx imorru għal solvit imma anke għaċ-ċentri nazzjonali tan-negozji li jsolvu l-problemi wkoll imma f'kuntest differenti. Anke ukoll signposts għal Your Europe għax ħafna nies jirrikorru għal solvit anki jekk iridu kjarifika l-kwistjonijiet tagħhom. Iġifieri l-aqwa approċċ li nippreferu aħna huwa li ma nippromovux Solvit bħala strument waħdu imma li nippromovu il-portal ta' Your Europe bil-pakket kollu ta' għajnuna nistgħu nofru lin-negozji u l-ċittadini. It-tieni punt għandu x'jaqsam mal-ħtieġa eh, dwar il-ħtieġa ta' leġislattiva għal Solvit kena diskussjoni ma' ċentri ta' Solvit u kollox ma' kollox naħsbu illi memx ħtieġa ta' dan. Iżda dan jista' jkun ansi saħansitra ta' sogru, għax jekk tpoġġi kollox fatt leġislattiv l-istati membri jidru li jkunu iktar formali dwar l-approċċ li jieħdu għal problemi li jiġu rapportati u jibżaw minn preċedenti, ikunu jridu jinvolvu aktar appoċ legali, u f'ħafna każijiet ma jkunx possibbli li solvu l-affarijiet f'għaxar ġemat. Jiġifieri dan jista' jkun askapitu tal-veloċità tal-ħeffa ta' solvit. It-tielet kwistjoni hija l-proposta li kien hemm fl-emenda 37 dwar ir-reġjonalizzazzjoni ta' solvit. Aħna verament favur li nżidu l-kooperazzjoni bejn l-entitajiet reġjonali u solvit imma mħasbin ukoll li din ir-reġjonalizzazzjoni twassal għal frammentazzjoni Diġa l-lum ċentru ta' Solvit mandomx ħafna kazijiet għal kull ċentru individuali, hemm ċentru solvit li kollom 5 jew 10 każijiet f'temp ta' sena, u jekk tagħmel dan anke fuq il-livell reġjonali ma naħsibx li ser iwassal għal servizz imtejjeb. Li naraw huwa ċentru solvit għandhom ħafna esperjenzi li għandhom ħafna każijiet u għandhom ħafna esperjenza u ħafna jkunu mamrin aħjar għax għandhom kontatti aħjar u għandek l-ekonomija tal-iskala fir rigward il-negozju wkoll. Jekk tagħmel dan l isforzu fuq livell reġjonali tispiċċa timmina din dawn l-economies of scale. U għalhekk aħna favur li nimxu lejn ir-reġjonalizzazzjoni ma mhux li s-sentri solvi tisiru reġjonali. Naqbel mal-punti ta' Sinjora Rule u Sur Harber dwar li nibqgħu għassa un nisħu fuq il-punti ewlenin. Ma nistawx nitfaw iktar kompeti fil-keffa u fuq spallejn il-ċentri solvit, diġandhom ħafna xogħol fuq rashom u jekk jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol ċittadin u negozji tagħna u jagħmlu dan mod tajjeb diġanna nkunu kontenti. Ejja ma ntaffux il-ħtiġijiet u l-kompeti ta' solvit ejja nsaħħuhom u fejn nistgħu jkun hemm soluzzjonijiet għan negozju ċittadini merħba bihom. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna. Mela, ħan istilin sur Lockegaard forsi jista jikonkludi għanti taqsira ta' diskussjoni u nishtiq nfakkar il kulħadd li aħna għan ikkonsidraw e, eh, l-emendi ta' kompromess fit-22 ta' jannar qabel il-votazzjoni fit-23 ta' jannar. Iva. Nunet, grazzi ħafna tal-kummenti kollha. Jina naħseb mod ġenerali dan huwa approċ pożittiv ħafna mill-gruppi kollha. Ovvjament, jiena se nipprova nikkonsidra dak kollu li intqal sissa. Ma naħsibx li diħa tkun xi biċċa xogħol diffiċli, jiġifieri qed nittama li nkun nista' nagħmel dan fi żmien qasir. Ovvjament, nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni wkoll għal kummenti kwalifikati min-naħa tagħhom Aħna il-koll id-diskutajna diġa xieħut minnom fil-qat li kena sissa. Jina ċertament għan ikkonsidra il-punt dwar il-vizibilità, naħseb li dan huwa punt tajjeb. U anka il-kummenti li nibqaw fukati dan huwa kumment importanti. Ma nix għalfejn podġu aktar piżijiet fuq iċ-ċentri ta' Solvit. Issa ħna diskutejna l-atti leġislattivi kemm il-darba. U nixtieq e, sempliċement nirrepeti dak li diġat, jiena naħseb li huwa importanti li dan il-kumitat jibgħat sinjal qawwi b'dan ir-rapport. Aħna konxi ta' tħassib u tal-kawtela li qegħdin titkellmu dwarha. Aħna maħniex hawn biex l-affarijiet nagħmluhom qar. Għalhekk hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna fil-lingwaġġ li nużaw. Jina ċert li kapaċi nsibu mod kif nistaw namlu dan, iżda politikament jena naħseb li huwa importanti ħafna li dan il-kumitat eh, Bażikament, is-snin kollha li għaddew issa fuq din is-solvit, is-soluzzjoni ta' solvit, eh, jisiltu ir-riżultati minna u naraw eżattament kif d qudiem għandna bżonn enfasi importanti eh, qawwija minn l-istati membri. U aħna verament infissrum dawn il-kliem, ġviri dik hija l-intenzjoni tagħna xtaqt nċarraħ dan il-punt. Jien qed nistenna bil-ħerqa nirċievi l-emails bħalma smajt mill-kummenti. Aħna nistgħu nkomplu sa minn dan il-punt permezz tal-email jivet nara li jettamlu jiva braskom tajab ħafna. U aħna unbat sat 22 ta' jannar ħankunu lesti li niprezentaw xi ħaġa, grazzi. Grazzi ħafna, mela grazzi wkoll li xadows kollha li kienu prezenti. Mela b'dan il-mod għalaqna il-laqa tal-lum. Grazzi ħafna lil kulħadd għalli pparteċipajtu, grazzi wkoll lill parteċipanti minn fuq l-internet. Nixtieq infakkarkom li l-laqas ħiħa tal-Kumitat f'Jannar ħad tkun nar l-erba fit-22 ta' Jannar bejn id-disa u l-nofsija, emmek ħajkonna serje ta' revizjonijiet dwar l-emendi ta' kompromess. U dan ħaj inkludu kol eh, sessjoni ta' segwitu fuq il-Connected Continent, ġifiri il-proposti tijaj fuq il-kwistjoniet ta' neutralità li il-membri eh, talbu għalih, il-rapport ta' sur eh, Lockegaard, il-rapport ta' sur Schwab Umbat nishtiq infakkarkom li wara nofsinar fit tlieta surħat Sidarsis ħajkun prezenti biex jippreżentanna l-programm ta' ħidma tal-Presidenza Griga u nishtiq nassigura li konna tendenza tajba. Kif ukoll ir-rapporters li għandhom proposti effettivi eh, għandhom ikunu prezenti biex ikunu jisaw saqsuh dwar l-opinjoni tiegħu. Mbagħad il-ħamis ħankun qegħdin nivvotaw esklusivament eh, fuq numru mill-proposti ewlenin u aħna ħan nikkonsultawkom fuq dawn il-proposti għalhekk aħna ħan nibdew fid-disa u kwart flok fl-10 ħalli kun nistgħu nispiċċaw naqra qabel biex inkunu nistgħu nagħmlu serje sħiħa ta' votazzjonijiet qabel eh, li kell u mbagħad ma jkollniex bżonn sessjoni ta' wara nofsinhar għax tant avvanzajna fuq il-proposti li m'għandniex bżonn eh, il-sessjoni ta' wara nofsinhar. Mela, dawk huma laqat li miss, nistana bil-ħerqa nagħtaqgħu dakinhar u għal darboħra awguri għas sena l-ġdida għal dawk li ma kellemtomx qabel, għalek qed nistenna bil-ħarqan niltaqgħu Strasburgu l-ġimgħa d-dieħla, fil-fatt mod partikolari għandna l-avveniment il-kbir ta' l-approvazzjoni tal-pakket kollu kemmu ta' xir pubbliku li ħafna minnkom diġa ħadmu fuq u dan ħajkun f'dibattitu eh, ewlieni eh, tlieta wara nofsinhar u xekk iva, tlieta wara nofsinhar fit-tlieta u għanna il-pakket ta' Sir Rochefort ukoll fuq il-programm tal-konsumaturi. Mela, qed nistenna li niltaqa' magħkom hemmhekk u grazzi ħafna. Morton, you can have Ashley's comments. What is...